Uh, dear colleague, um, sorry. is kollegi, dispeċini li kena dawn id-domen, ma, ma kienux informawni illi kelli nieħu post il-president tagħna Roberto Gualtieri illi sena għad mana malaj. Derwaqt. Mela, ovvjament nixtiequ għaw minn qalbna l-20 membri tal-Parlamenti Nazzjonali minn 15 l-Istat membru illi qegħdin magħna mal-uffiċjali tagħhom. Pala total għandna 56 parteċipant tal-Parlamenti Nazzjonali. Inaqdu magħna dawn il-deputati għal dan l-iskambju ta' veduti mill-Parlamenti Nazzjonali fuq iċ-ċiklu tal-2018 tas-Semestru Ewropew. Jekk jo merħba merħba lilkom, ovvjament di darkom ukoll anki jekk ximda it għanna diskussjoni timqanqlin fuq min jagħmel xiex, imma fl-aħħar mill-aħħar nemmen tassew illi hemm bżonn naħdmu flimkien biex naslu riżultati tajbin. Dan huwa moment topiku biex ikonna dibattitu fuq ir-riżultati taċ-ċiklu tal-2018 tas-semestru Ewropew billi CSRs ġo adottati mill-Kunsill qabel il-pawża ta' sajf u issa ġew implementati fil-liġijiet fl-abbozz tal-budget li qegħdin tiddiskutu fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom u mid-deċiżjonijiet meħudin minn kull Parlament Nazzjonali fil-kuntest l-adozzjoni ta' dan l-abbozz tal-liġijiet Baċitarji jistaw kollom impatt fuq stati membri oħra u importanti ħafna ndiskutu fl-imkien ir-risultati taċ-ċiklu tal-2018 tas-semestru Ewropew. Pala prassi normali hemm rapport ta' inizjattiva propja fuq iċ-ċiklu tal-2018 ta' semestru Ewropew qed jiġi finalizzat jew qed jipprova jiġi finalizzat għax ma tantx huwa faċli fil-Parlament Ewropew u għandna r-rapporter Mana is-Sur Kostas Mavrides. L-iskop ta' dan id-debattitu huwa wkoll biex inlaħmu diskussjoni qabel ir-rapport ma jiġi adottat formalment mill-Parlament Ewropew biex hekk nagħtu reazzjonijiet lill kummissjoni Ewropea fuq iċ-ċiklu tal-2018 tas semestru Ewropew qabel il-ħruġ tal-tħarriġ ta' tkabbir ta' kull sena li jiffissa prioritajiet ekonomiċi u budġetarji eh, għas-sena id-dieħla dejjem suġġett topiku mill-lat loġistiku dan huwa d-dover tal-President dejjem qed nitgħallem jien waqt li qed naġixxi u mela kont qed ngħid nixtieq infakkar hemm ċerti regoli li għandna bżonn nitkellem fuqhom, l-ewwel qed għandna 20 lingwa grazzi lill interpreti kollha fil-kabini madwar is-sala, grazzi tal-li tippermettunna li konna skambju li ħalli l-frott, għandna l-speaking cards li huma sofor, membri tal- Parlament Nazzjonali jużaw il-karta ta' dan il-kulur. Għal affarijiet oħra mallum huma speaking cards. Ek e, eh, daw kollha li jixtiequ jitkellmu membri tal-Parlament Nazzjonali kif ukoll l-MEPs jekk jixtiequ jitkellmu għandhom bżonn e, eh, jimlaw dawn il-speaking cards. Se ngħaddi l-kelma minnu fih lis sur Kostas Mavrides għall preżentazzjoni tar-rapport tiegħu jiftaħ id-diskussjoni u mbagħad ngħaddi l-kelma li shadow rapporters li jixtiequ jitkellmu u mbagħad f'debattitu suċċessiv senati il-kelma lil żewġ MPs u MEP jalternaw biex hekk kulħadd ikun jista' jitkellem nillimita il-ħin allokat lilkom għal tliet minuti, mhux għar-rapporter. Ir-rapporter jista' jdum ftit f'tiktar. Imma jekk jasal għal nofsija ma nħallihx. Grazzi ħafna, mela ħanibdew mal-ewwel bissur Kostas Mavrides. Grazzi ħafna, Sinjura Pervanx Perez, eh, li attaġixxi bħala President tas sessjoni jiena wkoll nixtieq nilqa l-20 membru mill-Parlamenti Nazzjonali u l-15 ir-rappreżentanti tal-istati membri nixtieq insaqsijom illi illi forsi għandhom bżonn il-headphones għassen kompli bil-lingwa stess tiegħi il-madrelingwa tiegħi. Grazzi ħafna. Kif għadni kemat, merħba l-delegazzjonijiet mill-Istati membri, il-presenza ta'kom u l-kontribut ta'kom se jkun importanti ħafna għad diskussjoni tagħna il-Parlament Ewropew dejjem ħeġġeġ dialogi bħal dan, dibattiti bħal dawn. U billi il-partit eh, tal-SND jemmen li da' tip ta' dialogu hemm bżonn jiġi msaħħaħ iktar. Nixtieq niċċara illi din l-ewwel introduzzjoni hija kritika. għal l-interessi tal-Kummissjoni Ewropea u fl-istess waqt nixtiequ nappoġġaw dawk li jemnu fil-proġetti Ewropej. Il-kritika tagħna għandha bħala għan illi ikonna futur komuni aħjar għall-Ewropa mhux għax nixtiequ neqirdu kollox. Mela, din il-premessa ħenibda. Din id-diskussjoni ma setax tassal f-moment iktar topiku, iktar f'waqtu din nitkellmu fuq politika Ewropea fil-żona euro. Mela, għal raġunijiet li se nsemmi issa dan id debattitu qed jiġri ftit qabel il-pubblikazzjoni minn naħat il-Kummissjoni Ewropea tal-Annual Growth Service tar-riċ ta' tkabbir ta' kull sena bil-prioritajiet ekonomiċi baġitarji għas-sena d-dieħla. Sa niġi għat-tieni punt tiegħi għanna diskussjoni fuq dak li qed jiġri fl-Ewropa, ah, skużawni fl-Italja, u l-pożizzjoni tagħha fil-żona euro se niġi lura għal dan il-punt derwat. Tielet punt issa. F'seba' xhur se jkollna l-elezzjonijiet Ewropej jekk nixtiequ li jkollna futur, il-votanti hemm bżonn jemnu dan il-futur imma hemm bżonn li nkunu sinċiri u deċiżivi. U nżommu f'moħħna il-valuri u l-prinċipji tagħna illi ovvjament eh, jagħmlu parti mill-bażi tal-Unjoni tagħna. Nemmen illi il-valuri huma importanti mal-politiki tagħna x'imdaqqiet ma jaqbdux it-triq tal-valuri tagħna U għalhekk ikun hemm żieda fl-euro xettiċiżmu u għalhekk hemm eh, il-proġett Ewropew tiġi perikolat. Ħenkun iktar speċifiku. L-EMU u brabta dak li tiġri fl-Italja biex ikonna EMU iktar b'saħħtu għandna bżonn ta' impenn politiku sot, gvernanza deċisiva u responsabilta demokratika. Għanna bżon u kol nużaw aħjar ir-risorsi baċitarji tagħna bżonn ikun hemm il-bilanċ tajjeb bejn ir responsabilta baċitarja u s-solidarjetà. Nixtieq intendi dan il-punt għax huwa deċisiv għal daw kollha bħalna illi jemnu f'żewġ affarijiet x'imdaqqiet jiena kuntent għax nemmen fil-autoregolamentazzjoni ta' suq jemnu u jiftakru li hemm bżonn ikun hemm interaċu supervizjoni esterna ftit qabel bidu ta' kriżi. Għax li kieku ħsibna f'regolamentazzjoni u supervizjoni bħal dawn stajna nevitaw żviluppi negattivi ħafna u għalhekk ħenkun ferm iktar speċifiku fuq kwistjoni oħra e l-Unjoni Bankarja Ewropea. Għandi pożizzjoni ċara u tonda għax il insegwi din il-kwistjoni mill-bidu net. Sissa fakarkom illi iva mżon li konna ibiju għabbasi ta' tlet pilastri. Issa ma nishtiex illi nanalizza liema il-pilastru illi servi iktar l-interess tal-istati membri aħna iddeċidejna bħala msieħba Ewropej li li biju hemm bżonn tliet pilastri implementajna il-żewġ pilastri tal-ewwel u tafu illi tielet pilastru li huwa Deposit Insurance Scheme ma ġiex implementat. Għax ċerti stati membri jikkonsidraw dan il-pilastru li huwa kontra l-aġenda nazzjonali tagħhom. U għalhekk hemm tenni il-fatt li hemmx biss raġunijiet ekonomiċi imma wkoll legali u raġunijiet morali billi qbilna fuq tliet pilastri għandna bżonn ikollna dawn it-tliet pilastri. Ma jkun hemm skużi għal domin mingħajr raġun kull ġurnata li tgħaddi jesistu iktar perikli iġibu magħhom is-swieq. Flibiju hemm kwistjoni importanti ħafna il-prassi żleali. U termini wkoll li mhumiex ġusti. Mod partikolari fil-kontratti għal konsumatur maħroġin mill-banek nista' nagħti ħafna eżempji u nibda pajjiżi b'ċipru. Kien hemm kwistjoni serja ħafna b'dawn il-prassi żleali u dawn il klawzoli żleali li ġew proposti mill-banek l-implementazzjoni effettiva tal-liġi Ewropea hija neċessarja għax ikonna il-kompetitività li Issa nġa semestru Ewropew. il riformi strutturali ma xed jiġejjin implementati kif suppost għamnek għandna bżonn l-għajnuna tagħkom tal-Parlamenti Nazzjonali għandna bżonn nitalbu mill-esperjenzi tagħna. U m'hemmx pa' parteċipazzjoni nazzjonali fil-lamla u fil-test ta' rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-pajjiżi nemnu illi hemm bżonn ikun hemm indikaturi ġodda fil-semestru Ewropew fuq kwistjonijiet soċjali u ambjentali. Fakkarkom permettuli il-kontributi tal-Kummissjoni tal Ewropea illi inkludiet l-Aġenda ta' tkabbir sostenibli u l-għanijiet taħħa fis-semestru Ewropew. Ma din hija dimensjoni li mhijiex inklusa fil-CSRs fir-rakkomandazzjoni tal-2018 għal kull pajjiż imbagħad għandna l-prinċipju valuri għal dawk li huma s-swieq tax-xogħol. Dawn huma inklusi fil-pilastru Ewropew għad drittijiet soċjali u għalhekk l-antana huwa illi ikonna kondizjoni tejxin ta' xogħol għal ċittadini tagħna jekk nemnu allura għandna bżonn nipproponu u nappoġġaw dawn il-linji ta' politika biex nkunu nistgħu nilħu dan lan għanna bżonn tektar flessibilità fuq l-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità iva hemm bżonn ikun hemm flessibilità fuq l-implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir hekk ġie propost mill-Kummissjoni Ewropea fl-2015 bżonn ikun hemm iktar flessibilità wkoll biex ikonna iktar investiment u iktar tkabbir. Namlu talba urġenti għal riviżjoni tal-patt ta' stabilità biex hekk inkunu nistgħu niksbu direzzjoni baċitarja inklusiva għal EMU hemm bżonn ikun hemm eh, Fond Monetarju Ewropew, eh, Ministru tal-Ekonomija jew tat-Teżoru, ħafna miżuri oħra għandna bżonn ikonna strumenti ġodda finanzjarju baġitarji biex ikonna stabilta u konversjoni ġenwina tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn ukoll nittrattaw il-kwistjoni ta' esklużjoni soċjali u ma rridux biss niġildu kontra l estremismu nabżon niġildu kontra il-qat, eh, l-imħuħ dawk ġifiri n-nis illi jitilqu minn l-Europa għal pajjiżi barrani, speċjalment fil-nofsinar tal-Europa. iż zaħu ukoll jiċċaqalqu minn minn parti ta' pajjiż għal ieħor u għalhekk għandna bżonn ehm, adegwazzjoni tas-salarji tal-pagi billi s-salarji qed jaqgħu lura m'hemmx biżejjed produttività u strument ieħor illi fil-fema tiegħi. Huwa urġenti ħafna għandna bżonn ikollna mekkaniżmu għas salarju minimu u eh, nkonsidraw il kundizzjonijiet ta' kull stat membru. Minuta oħra, President, jekk joġbok il-fondi ta' koeżjoni huma importanti ħafna ukoll. Huma neċessarji biex hekk nżommu il-finanzjament tagħhom ma jitx ikun hemm tnaqqis għal finanzjament ta' koeżjoni bħalma ġie propost min-naħa tal-Kummissjoni ma tanna bżonn investiment. Eh, bħal pereżempju l U program. U mbagħad qabel ma nala nixtieq ngħid illi l-SM l-SMEs u l-qasam tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni miex bis-spiża fuq medda qasira ta' żmien imma għandha għandha fattur ta' moltiplikazzjoni u issa nistenna id-dibattitu. Grazzi ħafna per vanx għal paċenzja tiegħek. Ma tantx paċenzja tiegħi pjuttost tal-mistednin tagħna li xtiqu jieħdu l-kelma mela simur lura l-Franċis, il-lingwa tiegħi u sem bidef ftit ir-regola se nagħti b'alternanza għal shadow rapporters tal-Parlament Ewropew u mbagħad għal żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Mela se nibda bil-PPE għal-Parlament Ewropew Tom van der Kerkele u mbagħad ipabaruħu biex jitkellem għall-Italja Alberto Ribola tal-Lega Nord. Tom nadilek il-kelma. Tlet minuti, grazzi ħafna, Signora President. Merħba li rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ah, u naraw dan interess fuq il- jina kontent ħafna li dan interess tal-Parlament eh, Nazzjonali u jiena namel parti mill-Komitat illi iġifiri għal PPE jina namel il-xol jgħamil mavridi sal-SND u kull sena joħolġu CSRs li mumiex vinkolanti il-pajizi jekk ma mandom xalfejn il iżommu maħħom imma fl-istess waqt naraw illi L-applikazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet iħallu ħafna spazju għal kritika għal 2018 per eżempju wasanna għal 9% ta' applikazzjoni sħiħa ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet hemm żewġ għażliet il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jinnegozjaw kull grupp jista' jippreżenta l-lista ta' xewqat tiegħu nistgħu niddiskutu kif fatt nistgħu nitkellmu fuq ħafna suġġetti li qasbis jidħlu fil mestru Ewropew jew forsi nistgħu mmorru għal qofol tal-proċess mal-Parlament Nazzjonali nistgħu naslu għal kunsens fuq il-modalitajiet illi jippermettuna illi intejbu l-applikazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet ċerti mill-gruppi jekk jixtiequ jina naħseb li ħaġa fondamentali fid-dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali fuq tlet suġġetti. Ir-riforma tas-suq tax-xogħol, il-demografija ġifir il-fatt illi eh, soċjetà tagħna dejjem tixjieħu investment stati membri sal dawk li huma riformi nafu u qegħdin naraw l-istati membri qegħdin jitkellmu fuq digitalizzazzjoni, fuq it-tibdil teknoloġiku, illi bidlu se jkomplu jibidlu radikalment il-sbiq tax-xogħol tagħna l-alma tal-postijiet tax-xogħol u transizzjoni minn xogħol għall ieħor hija ħaġa normali ma fl-istess waqt is-suq tax-xogħol jitlob nies flessibbli għas sfida lina bħala stati membri bħala Parlament Ewropew hemm bżonn nipromulgaw eh, liċijiet li jitkellmu fuq dan is-suġġett u nitbedu per eżempju fuq ċertifikat universitajiet u nitkellmu iktar fuq il-kompetenzi ma kif nistgħu niġudikaw dawn il-kompetenzi fuq per esempio talim ta' tul il-ħajja kollha il-taħriġ professjonali u vakazzjonali batim il-persuni u koll li għaw barra minn din is-sistema għandna bżonn nasbu biex ninkluduhom anki għal dik li għat tranzizjoni bejn posta xogħol u ieħor. Issa fuq il-budget pubbliku għedin naraw illi wieħed mill svantaġġi ġim bi soċjetà dejjem tixjih u għalhekk dan iċ-ċaqliq demografiku fil-fatt eh, jseġġita pressjoni fuq il-finanzi tagħna u dan jikkonċerna s-sati membri kollha. Soċjetà dejjem tixjih fisser li hemm numru ikbar ta' nies li ħarġu bil-pensjoni u hemm tnaqqis tal-popolazzjoni attiva fuq is-suq tax-xogħol u dan mhuwiex sostenibbli Mbagħad priorità tal-Istati membri hemm bżonn tkun illi nilqaw din l-sfida speċjalment fejn hemm ħafna ideat u fejn hemm eh, debitu kbir, pereżempju fil-Belġu pajjiżi u fejn insistu sitwazzjonijiet fejn il-pensjonijiet mhumiex koperti mill-finanzjament u għalhekk dan huwa punt importanti wkoll u għandu impatt fuq l-attività tal-kumpaniji va tnalaq President għanna bżonn ukoll taktar investiment privat u għalhekk hemm l-Unjoni tal-Kapitali hemm bżonn naraw ukoll investiment pubbliku hemm bżonn naraw li ma jista' jkun l-aħjar mod biex inkunu nistgħu nipromovu l-investiment fl sat membri. Grazie ħafna u se nisma' il-kommenti tagħkom. Iva, grazie ħafna wa taċ l-eżempju tajjeb se naraw se jiġri bil-Parlamenti Nazzjonali u għalhekk se nibda Balberto Ribola umbat wara Jacek Rosowski prepara ruħu. Alberto Ribola, rappresentant tal-Lega Nord mill-Italja. Ci troviamo oggi qui riuniti. Illum aħna qegħdin flimkien biex nitkellmu fuq il-problemi ta' politika ekonomika waqt li Ruma e, f'dawn propju f'dan il-moment qed jagħmlu Eh, nota ta' aġġornament ta' dokumenta ekonomija finanza eh, illi għal budget tal-gvern il-ġdid. Jiena qed naħseb għal reazzjoniet eh, fl-Unjoni Ewropea għall-istrateġija ġdida tal-Gvern Taljan. Il-Komissjoni Ewropea bil-Komissarju Dombrovski su Moskovici iħossu illi l-anijiet tal-budget tagħna b'din in-nota hija devjazzjoni mill- mill-rotta mil ta' ta' korrezzjoni u talbu illi il-proġett, il, eh, il ta', eh, ta budget ikun jirrispetta il il-regolament. Il Aħna nafu li aħna dun rispettaw il-patta stabilita u, u, u tkabbir. U il-Kommissjoni anki qabel qed iktar bil-mod tajt il-President għax qed taġġel wisq. Mela tini iktar ħin nista' nitkellem bil-mod. E, Tlet nofs minuta iktar. L-ewwel net jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li jiena nirrappreżenta gvern responsabbli li jrid jirrispetta l-impenji fl-Ewropa. Però eh, nirrappreżenta anki gvern koraġġuż illi E, irrid e, e, għal ċentru tal-Ewropa il-miri tal-poplu, il-limitazzjonijiet li interessawna qabel il-kriżi sal-gvern ta' Monti waslu għal faqar u, u, u kellu effett negativ soċjalment. u ma wassalx lanqas għal tnaqqis tal-dejn pubbliku. Anzi, iżdiet u illum huwa iktar minn 130% tal-GDP. Allora dawn il-pjanijiet issa nixtiequ nwarbuhom. Aħna nixtiequ eh, illi kunem arfin għal iktar flessibilità tal-patta stabilità u tkabbir biex ikunu nistgħu eh, nejnu eh, it-tkabbir. Aħna E, nixtiequ nirrispettaw mhux biss fuq l-istabilità tal-fondi, imma anki fuq dik il-parti e, fondamentali li hija it-kabbir. L-Italja hija dik li qed tikber l-inqas mill-pajjiżi Ewropej, u allura nħoss li huwa ġust li l maġġoranza tal-Parlament Taljan jappoġġa e, il-politika tal-gvern. Il-programm huwa ambizzjuż illi huwa mirat biex Eh, jati soluzzjoni għazzida ta' faqar, speċjalment fost iż u familji numerużi. U jagħti anki iktar flessibilità fil-pensjonijiet biex ikun hemm iktar spazju fost iż biex ikonna eh, anki eh, sistema tal-welfare eh, eh iktar Din dinja priorità għal pajis, ċoe illi nerġaw nibdew nikbru b'mod sostenibli eh, u naqsu il, innaqsu il-differenzi. il manuvra italjana se setati stimolu ekonomiku anki il- il-livell iktaroli tal-GDP se jkompli jikontribwixi għal rapport eh, tal-tul uħruċ u dana jinkludi l-erba makro are eh, tal-Kummissjoni tal Ewropea. Aħna eh, edin naħdmu fuq it-naqis tal-tħul eh, fiskali, ġustizja, nġildu kontra l-korruzzjoni, e, e prova jkonkludi e għax diġa inti tkellim ta' l-iktar żmien mill-li suppost. Diġa jilek 3 minuti. Mela, fl-aħar nieħu l-opportunità biex ngħid illi huwa importanti aħna nużaw risorsi Ewropej biex nużawa għal policies li jistaw iżidu tkabbir. Mm, Unħossu li ma nistawx aħna naqta fuq il-politika ta' koezjoni li importanti ħafna għall investimenti u għandu jkunem iktar sforz biex ikunem garanzija tal livelli ta' investimenti eh, eżistenti. D'abord de ne pas lire trop vite leur texte et quand même de respecter le temps de parole parce qu'on est en train de... Għedin eh, naqbdu drawa ħazina ħafna għalix eh, kullħat qed jitkellem aktar mizmin allokat lilu għalek issa sem kun verament id-disciplinata. Tlet minuti jew unaqta. Issa għal Polonja l-Onorevoli Jezek Wozowski tal-Partit Liġi u Ġustizzja unbat il-Parlament Ewropew għal Gwe Miguel Jegas l-Onorevoli Wozowski. Grazzi. Grazzi, President niprova ma naqraħx id-diskors tiegħu. Nipreferixi nitkellem eh, mingħajr ma nipprepara u naqra d diskors tiegħi. Mela nishtiq nagħmel kommenti fuq il-periodu ta' seba snin li ġejjin, nishtiq nizgura li l-budget futur tal-Polonja jissodisfa eh, l-impenji tagħna u responsabilitajiet, ma jagħti anki risorsi għall-impenji futuri. U importanti għalina b'mod speċjali hija il-politika agrikola komuni it-naqis fil-mija miex laħjar soluzzjoni. it ista fil-koezjoni ta' 46% laqqas din mija aċċettabli għalina. Għalina il-politika ta' koezjoni għanda mira waħda, ċoe illi kunem inqas eh, nuqqas ta' bilanċ sproporzjonat bejn ekonomiji individuali. Fi klimiħu laħna nishtiqur nirrispettaw il-kriterji ta' konverġenza. konna dan l-approċ ikonna suċċess. Mandux ikunem sfidi ġodda. Sfortunatament xieħut minnom eh, huma e, a kawza ta' mux forsi l-aħjar deċizjonijiet politiċi minn stati membri qed nitkellem fuq il-migrazzjoni, s-sikurta eh, interna u s-sikurta esterna. Jina nħoss illi għanna insibu fondi biex niproteġu dawn id żoni Aħna insibu li l-proposta ta' programm ġdid huwa pożitiv. Il-programm Invest EU illi ġim semmi minn kellim oħrajn. Jena nħoss li għal kwalunke negozju fi kwalunke pajis dana dinja opportunità kbira. Allora, xi tfisser? Tkabbir 1.11 fil-mija. Dana huwa il-livell illi huwa ftit biss aktar minn dak li kena sissa, ma nħossux li huwa biżejjed. Aħna nħossu li huwa passi fwis bħala approċċ u mhux ambizzjuż biżejjed. Il-Polonja lesta tbidlu dan u għallara aħna lesti li morru li lemm il wieħed tal- eh, tal-GNI nishti u li nkunu iktar rip lejn il-1.2 fil-mija. U għal bekk inkunu nistaw nifinanzjaw ħafna mill-isfidi eżistenti u futuri. Allura, jiena naħseb li huwa ovvju li l-approċ tal-Polonja jista' jkun differenti mill-approċ ta' pajjiżi oħrajn. Irridu nimxu l-qoddim u naqsu u nżidu mhux innaqsu l-kontribuzzjoni nazzjonali aħna eh, naħsbu li biex nikkapitalizzaw, rridu nkomplu sejnin f'din id-direzzjoni però il-flus għandhom jiġu fuq b'mod razzjonali. Grazzi. l-Onorevoli Viegas għal Parlament Ewropew Gwe. Talking Portuguese. Uh, eh, Muntu rapidement in 3 minuti. Da... Sani prova nitkellem malajr fi 3 minuti. Jena nishtiq najċinu ma itħassib tiegħi fuq l-euro u fuq il-politika tal-zona euro. Aħna kollha identifikajna problemi bl-eurozona. Żewġ problemi prinċipali. l net l-euro qed et b'mod naturali qed iwasal l austerità u mhux qed jippermetti li l-istabilizzaturi jaħdmu. U, u l-pajjiżi eh, se jkollhom jużaw politika proċiklika waqt li jistaw jużaw uh, kwalunkwe ħaġa biex ikunu jistaw jopponu għal din il-tendenza. Euro għawi naturalment mux tajjeb għall-ekonomi tal-periferija ta' zona. E, b'mod partikolari e, il-propieta u t-turizmu ġifiri mux prodotti tangibli u ma l-uniku settur li qed jespandi waslu għal noqqasijiet ta' bilanċ u dawn ma ġewx irsolvuti bil-Eurozona. Dana ġara bil bidrenaċ tal tal-ħadima u sfruttament tagħhom. Et naraw issa zida fil-rata ta' interess tal-imax. E, et naraw prezzijiet li qed jitilaw. E, e jider li qed ners u lejn krizi ġdida. U l-ekonomiji ta' zona periferika irridu jevitaw li nqabdu fin-nassa tal-euro. Il-problema hija illi l-ekonomija edha jem biex isservi l-euro mux l-euro biex isservi l-ekonomija. Fil-Portugal, kwestjoni importanti hija l-irkupru ta' sovranità monetarja. Dinja hija kwestjoni importanti jek iridu aħna immexxu l-ekonomija tana u ta' pajjiżi oħrajn periferiċi li batew. Ah, il-kellim li miss Margherita Marges mill-Portugal. Grazie, President. Jena eh, Portugisa, però mill-Parlament Nazjonali. Nishti nibda billi nirringrazzja l-rapporteur u għamel taqsira tajba tar-rapport u aħna ma tantx kellna ħin naqraħ, però rajnieh. Aħna nafu li semestru Ewropew u strumenti importanti ħafna għal politika interna tal-Unjoni Ewropea. Aħna segwejna mill-qrib il iżvilupp tas semestru Ewropew u naħseb li aħna għandna qoddimna sfida importanti, ċoe il insibu bilanċ bejn il-politika fiskali għall-investimenti b'saħħithom u l-investiment fl-ugwaljanza. U biex insibu dan il-bilanċ għanna nużaw flessibilità Il-flessibilità però kif narawa aħna hija l-opposta li wieħed ikun iħalli l-affarijiet għaddejjin. Il-flessibilità għandha tiġi definita b'mod ċar fir-regoli Ewropea Ewropej. Ma nistawx nħallu għall-interpretazzjoni individuali eh, skont l-istituzzjonijiet individuali. Jien nixtieq nitkellem fuq il-każ tal-Portugal. Huwa ta' eżempju dan il-każ l-ekonomija e permettit li l-pajis jirrispetta il-regoli budgetarji tal-Eurozona Rajnatna is fil-nuqqas ta' ugwaljanza u anki zida fil-investimenti. E, irkupru fragili. E kien ħarsu lejn l-istruttura ta' semestru Ewropew. E, il-kwestjoni hija kif jista' jiġi integrat il-pilastru ta' drittijiet soċjali fis-semestru. Il-pilastru ta' drittijiet soċjali se jkollu forza effettiva biss jekk jiġi integrat b'mod fis-semestru Ewropew. Tret punt hemm bżonn illi ikun hemm ownership eh, minnaħa tal-istat membru ta' dawn il-CSRs. Eh, Aħna tkellimna fuq eh, ownership maqsuma. Din hija kwistjoni eh, ewlenija propju hawnhekk aħna eh, dan jfisser il-fatt li sovranità aħna naqsmuha kien ħarsu lejn l-implementazzjoni tar regoli dana qed isir minnaħa tal-istituzzjonijiet nazzjonali u dana xifisser. Ifisser il-parlamenti nazzjonali hemm bżonn jagħmlu sforz biex jaħdmu flimkien b'setat politiċi fiħdan il-partitti politiċi u għandu jkollhom anki appoġġ minnaħat tal-parlamenti tagħhom. għanna nużaw rispett għal demokrazija nazjonali u anki dik eh, parlamentari. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Il-kellim li miss Estonia, grupp ALDE. Parlo in italiano, grazie. Se titkellem bit-Taljan, grazie. Jiena nixtieq nesprimi diżappunt li hawnhekk erba' pajjiżi li huma inqas ugwali mill-aħrajn li m'għandhomx traduzzjoni bil-lingwa tagħhom. U nittama li tkun l-aħħar darba li m'hemmx traduzzjoni bil-lingwa tiegħi. Fuq il-kwistjoni li qed nitkellmu fuqha ċoj l-ekonomija, jiena tħassibni e, il-fatt li aħna maħniex nitkellmu fuq riforma l-iktar importanti. Illi l-UE, l-Unjoni Ewropea tal-Maastricht hija bbażata fuq il- it-naqis tal-inflazzjoni li hija l-iktar ħaġa importanti. U sakemm dan il-prinċipju jibqa jeżisti, e, il-miri l-oħrajn ma nistawx nilħquhom. Jien nixtieq ngħid illi e, l-inflazzjoni hija hija ħabiba tal ta' min ta' min huwa mdejjen il-persuna edha dan il-mekanizmu illi l-Unjoni Ewropea essa trid hija propju dan u għalhekk aħna flok ma persuna li għandha xogħol flok wieħed li m'għandix xogħol u għonek et, et naħol u kompressjoni ta' salari. U din hija politika li rridu nbidlu irridu natu spazju biex l-istati membri kunu jistaw jiprogrammaw l-investimenti b'mod li kunu immirati l net għal impieg totali. Irridu jiprogrammaw l-investimenti immirati għal eccellenza ekonomika, ċoħe għal xogħol għal kulħat għax bekk biss aħna nistgħu niksbu it-kabbir, il-benestri u għall-ugwaljanza. Grazzi. Thank you and thank you. Grazzi ħafna. Nifraħlek tal tal-fat li inti tkellim bit-Taljan tajjeb, biex responsabilità tiegħi dawn huma kwestjonijiet tekniċi li mhumiex fil-kontroll tagħhom jiddispjaċini nitlob skuża li ma kenniex il- E, e traduzzjoni bil-lingwa ta'kom. Jina dispieċini meta ma nkunux nistgħu nagħtu traduzzjoni bil-lingwi kollha. Però fortunatament li inti irnexxilek titkellem e, u esprimejt konċetti li huma normalment iktar iktar konċetti tal-SND milli tal-ALDE il-preminenza tal-istabilità tal-prezzijiet u iktar mill- mill-mitkabbir ekonomiku eh, hija l-ewwel mira tal-politika monetarja ma mhux dik ekonomika. L-ewwel artiklu huwa l-istabilità tal-prezzijiet. Però mhuwiex veru fl-ebda fl-ebda post trattat ma jgħid illi dana għandu jiġri. Emma propju dan huwa is-suġġett ta' dibattitu tal-lum. Issa l-kellim li jmiss u għad Dimitrios Dimulis li mhuwiex hawn mhux preżenti. Mela, e, inħallu jitkellem iktar tard Mena nitke issa nisimaw minanti sur Baluras Greċa guwe NGL. Grazzi. Jena kontent li qed nerġa' Enti iġiliet tal pajizi għal Greċa għall-ewwel darba e, issa llum qegħdin bħala msieħba ugwali f'din id-diskussjoni. E, aħna qabel konna fil-memorandum u aħna konna osservaturi, issa sirna membri normali. F'dawn l-aħħar tmien snin aħna konna tormentati bil-qat u tnaqqis tal-25% tal-GDP ġi mitluf mħabbar memorandum. U aħna implementajna twal u politika twila. Issa l-ekonomija sejra tajjeb, però għatanna feriti u problemi. Il-qafas tal-governanza ekonomika u l-EMU ġew użati bħala strumenti tal-agenda neoliberali u erdu il-welfare il state. U kellna anki tneħħija tal-drittijiet eh, tal-soċjali u tal-ħaddiema u kien hemm differenza kbira bejn l-istati membri u r-reġuni. U inugwaljanzi akbar anki. U allura, eh, President, jiena nħoss illi eh, aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea isna qegħdin Titanic xi minna qed jer oħrajn qed jisfnu u sen eh, er kolla kollha flimkien jekk aħna ma nuddux attenti fuq ir-rotta li se nieħdu. Aħna rridu pat għall-impjegi kif inti għad ġustament eh, bħalma qalet il-kollega tal-Estonja, aħna nixtiequ niġġieldu għal tkabbir u għal impjegi. Imma il-Bank Ċentrali għandu miri oħrajn, mhux biss il-protezzjoni kontra il-żida eh, fil-prezzijiet. Allora huma għandhom negozjar kollettiv u ftejim aħna rridu allura nirrispettaw id-dritt għall-strikes għandu jkonna revizjoni tal-Karta Ewropea Soċjali biex tappoċċa l-konverġenza soċjali u ekonomika bejn il-persuni differenti biex nidġildu kontra il-dumping soċjali għandu jkonna pjan għall-investimenti soċjali għall eh, approċċ olistiku biex nidġildu kontra l-faqar għandu jkonna program għal welfare soċjali. Aħna se morru kontra l-politika tal-austerità u dana jimxi kontra l-poplu tal-Europa u qed iżid l-ksenofobija u qed iżid is-seta tal-partiti tal-lemin. Fl-aħħar dawn l-istati membri illi da, daħlu f'dawn ir-reġim ta' emerġenza għandhom jiġu konsiderati f'dan ir-reġim u għandu jkollhom qafas biex nappoġġaw l-ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi illi daħlu fil reġim ta', ta memorandum. U fil-qafas tal-ġnus ma'uda hija responsabilità biex ikun hemm definizzjoni ta' roadmap u pjan ta' azzjoni biex iwaqfu. din l-eżistenza tal-evażjoni fiskali u anki il-garanzija fuq id-depositi. Sur mavridis da semmiħ assikurazzjoni fuq id-depositi u biex nżidu il- eh, il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi konċentrat principalment fuq il-tkabbir soċjali u l-konverġenza soċjali u għandu jinkludi anki eh, il-politika il ta' koezjoni. President, għanna bżon ta' accountability, trasparenza iktar demokratika, kif ukoll sorveljanza ta' regoli differenti Ewropej u nżidu il-rol tal-parlamenti Ewropej u tal-parlament eh, eh nazjonali u dak Ewropej. U ċittadini għandhom ikollhom il-possibilità jikkontribwixxu e iktar. Grazzi. Um, I think would have been interesting. Grazzi. Forsi jitkellem is-Sur Papa Demulis, jew forsi inti iktar tard jekk ikonna ħin Eh, tajdinna ftit aktar dwar din l-istrateġija biex nelbu dawn il-miżuri li intalbu mill-IMF, etc. Punt interessanti li niddiskutu, imma jekk ikonna l-ħin nerġaw lura għalih. Imiss issa l-onorevoli Neufitu mill-Parlament Ċipriot għal-grupp tal-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Pajjiżna wkoll għadda mill-programm ta' ġustament u aħna ma isniħx dan il-programm waqqas ir-rakkomandazzjonijiet maħsibna li kienu kastik imma opportunità biex nirranġaw l-affarijiet f'pajjiżna u nieqfu qudiem il-kriżi ekonomika u finanzjarja u llum pajjiżna ħareġ mill-programmi ta' aġġustament u minflok ta' deficit qawwi L-ekonomija tagħna qiegħda tqum fuq saqajja u qiegħda tikber. Waħda mill-ola rati ta' tkabbir fl-Ewropa u għanna surplus ta' iktar minn 3% il-qat fil-waqt li fl-2013 kien ta' frata ta' 13% issa niżel għal inqas minn 7% u nittamaw illi minn hawn sentejn oħra l-ekonomija tagħna tkun tali tkun tant b'saħħitha illi ma jkunx hemm qatt f'pajjiżna. Fl-istess ħin, aħna ħadna nota ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-2018. Aħna ma nħossux illi dawn huma rakkomandazzjonijiet li huma hemmhekk biex jikkastigawna, anzi aħna nemnu illi għandna nimplementawhom bl-aktar mod effettiv u illum qabel għada ir-rakkomandazzjoni fuq il-tnaqis tal-self mhux produttiv permezz ta' azzjoni min-naħa tal-settur tal-banek hija xi ħaġa li diġà ġiet implementata u dan it-tip ta' self mhux produttiv naqas ħafna. Umbat hemm xi ħaġa oħra dwar uh, l-insolvenza uh, din ukoll aħna implementajnija. Imma hemm bżonn ukoll ta' aktar riformi għal amministrazzjoni pubblika aħjar għal settur pubbliku li jkun aktar produttiv u anki ir-rakkomandazzjoni għal akbar aċċess min-naħa tal-SMEs għal finanzjament u prestazzjoni aħjar ta' dawk il-kumpaniji proprjetà tal-istat, kumpaniji statali. Jiena ma tantx jiena fiduċjuż illi sejjer jirnexxinna ikonna il-privatizzazzjonijiet ħadna nota wkoll ta' rakkomandazzjoni għal taħriġ aħjar żgħażagħ tagħna u anki għal riforma tas sistema tal-kura tas-saħħa pubblika. Aħna fiduċjużi li sejjer nexxinna sal-2020 l-ewwel fażi se tkun implementata fl-ewwel ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Ċipru ħareġ mill-kriżi, eliba aħna isnija bħala sfida, bħala opportunità biex namlu aħjar. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li mis għal-Parlament Ewropew l-Sinjura Pervanx Beres għal-Grupp tal-SND. Grazzi ħafna dan l skambju bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew f'dan il-moment ta' ċiklu ekonomiku huwa verament importanti għaliex eh, kif kont qed ngħidilkom jiena kont eh, in-naħa l-oħra ta' dik il-mejda. Eh, fil-parlamenti nazzjonali kulħadd irid issa jaħdem fuq il-budgets tiegħu aħna rridu nibatu lill-Kummissjoni messaġġ fuq dak li hemm bżonn u l-isfidi li se nifacċaw għal ċiklu ekonomiku li jmiss. U naħseb li hemm żewġ jew tliet suġġetti li huma orizzontali u li fuqhom jekk nistgħu noħolqu alleanza bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew nistgħu nkunu iktar b'saħħitna l-ewwel net il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea tużja jew le għodda importanti ħafna illi aħna kontribwejna biex tinħoloq eh, tinħolo li hija proċedura ta' żbilanċ makroekonomiku. Din hija għodda illi l-Kummissjoni ma tużajiex bisħiħ u li għal daqstant maħtix qed inħossu l-effetti tagħha u li qiegħda tippermetti żbilanċ fuq livell Ewropew tant li hemm pajjiżi li għandhom deficit oħrajn surplus li qed jibqa' intatt u qed naraw li l-lin mill dak li qed jiġi bejn pajjiżi it-tensjonijiet bejn il-pajjiżi fiż-żona euro jista' joħloq tensjoni akbar bejn iż-żona tal-euro u il il-pajjiżi li huma barra minna. Jiena ma rridx ngħid illi qed nappoġġa jew naqbes għal Trump, imma meta sur Trump jitkellem dwar l-esportazzjoni eh, mill-Unjoni Ewropea u huma li jesportaw minn għandna u illi huma mbagħad illi ma, ma jiġux korretti dawn l isbilanċi naħseb illi dinja xi ħaġa illi rridu nirriflettu dwarha qed ma nafx kemm għali ħin. Pour aborder euh, un autre aspect qui me semble tout à fait essentiel, euh, c'est les, les projets. Mbagħad ħaġa oħra jekk il bozzi li qiegħda tfassal il-Kummissjoni Ewropea u diskussjoni li nismawha ta' spiss tistax euh, terġa' titqajjem bħal pereżempju il kundizzjonalità makroekonomika għaliex eh, din hija illi naħseb illi għanna inwarbuha. Mhux biżejjed illi noqogħdu nippuntaw sebajna lejn l-istati li qed sejrin tajjeb u dak li għandhom diffikultajiet, hemm bżonn li nagħmlu użu aħjar ta' l-euro li huwa ġit komuni tagħna lkoll. Batem punt ieħor Eh, għaliex qed naraw li f'ċerti pajjiżi u anke hawnhekk kultant fil-Parlament Ewropew eh, naqgħu fit-tentazzjoni illi eh, inwaħlu fl-euro għal diffikultajiet kollha li qegħdin jiffaċċaw l-ekonomiji tagħna. Issa, ir-realtà hija illi Eh, kullimkien il-gvernijiet li jippruvaw joħorġu mill-euro jaraw illi hemm resistenza għaliex il-prezz taw il-ħruġ mill-euro huwa eżorbitanti u m'hemmx programm politiku illi eh, jista' eh, jipproponi xi ħadd li jkun rrid joħroġ mill-ewro ma naħseb li rridu niltaqgħu u bis-serjetà niddefinixxu il-regoli u il- il-imġieba illi rridu nadottaw biex nkunu nistaw naqsmu din il-mizur din il-munita komuni ma din il-diskussjoni għal moment ieħor. Grazzi ħafna. Il-kellim li mis l-onorevoli Skopeċek mir-Repubblika Ċek għal grupp tal-ICA. Grazzi ħafna, Sur President, il-warnof senari tajjeb lil kulħadd. Kollegi, Biex nibda, rrit eh, najt illi minn dak illi qalu l-kellima ta' qabli illi kważi ħadd mu qed jirrealizza illi aħna fl-Ewropa inna nejxu u nonfqu iktar milli nifilħu meta jiena nara deficits illi hemm f'ċerti pajjiżi ma nistax nifhem illi hawnhekk hawn tant eh, pressjoni biex neħilsu mill-flus illi aħna eh, frankajna u faddalna qed nitkellmu fuq eh, politiki fiskali iffokati x'inhu ma dawn budgets li joħolqu iktar deficits li waslu għal f'kriżi finanzjarja u ekonomika fiż-żona tal-euro fl-2008, eh, Titanic kif ġiet deskritta eh, l-Ewropa, dana ma inħoloqx permezz ta' budgets ippjanati sew imma l-istat assistenzjali illi ħadd ma seta' jagħmel tajjeb għalih. U eh, mbagħad irridu nillaxkaw xi ftit ir-regoli fil-patta stabilità u tkabbir u naraw li l-Unjoni Ewropea u zona ta' l-Euro laqqas isegwu ir-regoli tagħhom stess, ir-regoli illi dak li jitolbu mill-oħrajn. Per eżempju, jitolbu ħaġa minn pajjiż li jrid jissieħeb fl-Unjoni Ewropea u huma jagħmlu affarijiet differenti. Aħna il-benesseri il tagħna jiġu mis-settur privat u jekk aħna uh, nkomplu hekk maħnissa naraw impiegi ġodda jinħolqu fi Spanja, fl-Italja, f'pajjiżi oħrajn fejn hemm rata ta' qatt għolja ħafna fost iż-żgħażagħ. Issa bħalissa qed nitkellmu fuq l-MFF il-ġdid fejn anki fir-Repubblika Ċeka aħna inna niddiskutuh dan fil-Parlament inna nappellaw lill-Unjoni Ewropea biex tfaddal għaliex meta il renju Unit joħroġ mill-Unjoni il-budget tagħna se jonqos mhux jiżdied ma rnidux noqogħdu nifukaw fuq ir-riżorsi propji imma fuq it-tifdil. Jiena eh, nikritika ħafna kull sforz li jsir biex narmonizzaw it-taxxa fl-Unjoni Ewropea għaliex għal pajjiżi eh, ċentrali Ewropej dan se jfisser illi ma jibqgħux kompetittivi Aħna m'għandniex uh, swieq tant kbar bħal dawk illi għandhom l-istati membri l-antiki ma nistawx nikkompetu ma' Franza din tkun verament daqqa ta' ħarta kbira għall-ekonomija tagħna u anki għall-ekonomiji tal-pajjiżi tal Ewropa ċentrali u tal-Vant. Umbat, aħna inna nisimgħu minn kullimkien mill-liberali sal-komunisti il-gruppi kollha politiċi għedin jgħidu li l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li fiż-żona tal-Ewro għandna inħallu l pajjiżi kollha jazlu huma il-livell ta' integrazzjoni għaliex Eh, minn dan l-spektrum tant wiesa ma nistawx nilħu kompromess u l-istati membri għandhom ikollhom il-libertà biex jażlu huma f'liema direzzjoni jridu jiġbdu. Jekk xi kollegi tagħna jridu jersqu lejn ix-xelluk ħallihom imorru jiena niġi minn pajjiż fejn kellna esperjenzi qarsin bil-komuniżmu u ma nixtieqx nerġa' nirrepetihom. Grazzi ħafna. Iva, intom Naħseb li tafu illi aħna nisimaw minn pajjiżkom ukoll nis li jgħidu li għandna bżonn ta' budget inqas imma ma jridux illi titnaqqas il-politika ta' koeżjoni u żewġ affarijiet diffiċli illi wieħed jikkonċiljhom għaliex hekk il-budget ikun iżgħar ikun hemm inqas flus għall politika ta' koeżjoni għalhekk jiena ma nistax nara kif iż-żewġ affarijiet jistgħu jeżistu fl-istess waqt. Forsi intkom uh, Eh, għandkom eh, situazzjoni differenti u għalek forsi raġunamenti għak huwa konsistenti. Issa, l-Onorevoli Situ mill-Senat tal-Rumanija għal-Grupp tal-PPE. Grazzi, Sur President. Jiena se nitkellem ftit fuq is-CSRs għal Rumanija għaliex jiena naqbel magħhom. Jiena sempliċement imħasseb minħabba il-fatt illi mhumiex qed jiġu implementati mill-gvern tagħna. Id-deficit fir-Rumanija se jkompli jiżdied u uh, jiena ma narax għalfejn il kummissjoni u l-Parlament Ewropew ma nafx għalfejn mhumiex qegħdin jipprovaw iġġelu lil gvern tar-Rumanija e, segwi u jimplementa dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Imma punt ieħor li xtaqt insemmi għal problema tal-forza tal-ħaddiema fir-Rumanija u fl-Ewropa tal-Vant. Għaliex bil-moviment ħieles tal-ħaddiema li hija ħaġa eċċellenti għal rumanija u anki għall ewropa qed niffaċċaw problema oħra fir-Rumanija. Jiġifieri aħna qed nippruvaw Eh, li ġallu l-ekonomija tikber fil-snin li ġejjin. Imma da se jkun diffiċli għaliex il-forza tal-ħaddiema qiegħda tonqos. U aħna fir-Rumanija m'għandniex il-mezzi biex inħallsu l ħaddiema Rumeni biex iġbuhom lura f'pajjiżna. Għalhekk l-unika possibilità li għandna huwa li nimportaw il-ħaddiema minn pajjiżi mhux Ewropej. U meta nipprovaw namlu dan, Eh, insibu ħafna diffikultajiet għaliex li wieħed jipprova jdaħħal ħaddiema minn pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea jfisser li eh, jaraw illi l kundizzjonijiet tax xogħol huma differenti anki s-salarji ikunu ola minn dawk li jieħdu il-ħaddiema Rumeni. Għalhekk din hija diffikultà kbira għall kumpaniji fil-Rumanija L-opinjoni tagħna hija li din hija regola li tkun riveduta, regola li timponi eh, kondizzjoni li għal ħaddiema illi jidħlu jaħdmu eh, fil fil-Unjoni Ewropea irridu nħalsu għom salarji ola minn dawk li jitħallsu l-ħaddima tagħna stess. Eh, aħna maħniex l-unika pajjiż li għandna din id-diffikultà fil-fatt li l-ħaddima tagħna kollha qegħdin jitilqu. Grazzi ħafna.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 Grazzi, l-ewel nishti nirringrazzjakom tal-li għetittuna l-opportunità li konna skambju ta' opinjonijiet fuq CSRs. Jena naħseb illi l-membri tal-parlamenti lokali għandhom ikunu e konsultati qabel ma jiġu finalizzati rapporti bħal CSRs, l-istħarriċ annwali ta' tkabbir, eccetera. Ħafna minnhom mbagħad waslu għal l-ippjanar tal-budget tal-pajjiżi konċernat. Jiena naf li l kummissjoni qiegħda tirristruttura l-allokazzjoni tal-fondi strutturali u nittama illi Malta se tkompli tgawdi minn negozjati attwali finanzi li huma meħtieġa biex aħna insaħħu l-investiment soċjali u ekonomiku fil sostenibilità tal-servizzi tal-kura tas-saħħa għadha sfida kbira għalina minkejja itkabbiru anke l-impenn tagħna għal pat ta' stabilità u tkabbir. Aħna għandna popolazzjoni li qiegħda tixjieħ u għandna għoljin ta' inflazzjoni u għandna wkoll parteċipazzjoni baxxa minn nisa fil-suq tax-xogħol u għandna l-ola rata ta' tluq bikri mill-iskola fl-Unjoni Ewropea nies tfal illi ma jitspiċċawx fil-forza tal-ħaddiema. Dawn huma sfidi kbar illi jagħmluha diffiċli għalina li jkollna sistema tal-pensjonijiet sostenibbli. Aħna rridu li l-lejxin, il-livell tal-lejxin u li tagħna jitgawda minn kulħadd irridu naħsbu nirriflettu sew u noħorġu bi strateġija komprensiva u kompetittiva biex niżguraw li fl-Unjoni Ewropea u pajjiżi bħal Malta mumiex se jiffaċċaw kriżi fis-sistema tal-pensjonijiet fil-futur. Jekk kollox jibqa' kif inhu, din se tkun kwistjoni ta' meta u mhux jekk. Grazzi. Thank you. We remain in Malta. Grazzi, nibqaw Malta. Għanna issa l-sur Bedingfield uh, S&D Group. Il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi. Mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. of fiscal policies is necessary il-livell ta' koordinazzjoni ta' politika fiskali u f'nuqqas ta' sfidi strutturali f'ċerti stati membri li jistaw jeddu l-istabilità ta' kollha l-implementazzjoni ta' riformi jista' jwassal għal tkabbir u anki aktar impiegi u impiegi ġodda u iktar ġustizzja soċjali għaċ ċittadini. Il-benefiċċji ta' dawn ir-riformi għandhom ikunu inċentifjom fihom innifshom Eh, biex dawna jiġu implementati fuq medda medja u twila ta' żmien. L-implementazzjoni b'suċċess tar-riforma hija msejsa fuq il-sens ta' sjeda ta' dawk kollha involuti b'mod partikolari dawk l-iktar fejn jinħassu dawn ir-riformi l-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti biex waslu dawn ir-riformi permezz ta' leġislazzjoni xierqa u rridu ngħidu wkoll illi aħna nkunu l-iktar rib fejn l-effett ta' deċiżjonijiet eh, jinħass. Eh, F'Malta il-politikanti mill-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew dejjem jippruvaw illi kollom relazzjoni mill-qrib maċ-ċittadini u mal-elettorat u jisimgħuhom imma xorta waħda hemm bżonn illi jsibu bilanċ bejn l-identifikazzjoni tal-isfidi u anki l-ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet imma dejjem fil-waqt nippermettu lil stakeholders il-gvernijiet, parlamenti, il-Parlament Nazzjonali irridu ntuhom il-flessibilità biex jindirizzaw bl-aħjar mod possibbli u jqisu wkoll l-ispeċifitajiet ta' Kull pajjiż. Din il-flessibilità fl-użu tal-odot fiskali hija essenzjali u għal pajjiżna kienet verament importanti sabiex wasanna fejn qegħdin illum. Pajjiż illi għandu ekonomija b'saħħitha u stabbli brata ta' tkabbir għolja ħafna u rata tal-qat ftit li xejn. Grazzi. Now next speaker Mr.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 qed naraw tkabbir ekonomiku u qed naraw ukoll illi anki l-qatt qiegħed jonqos. Il-presidenza tal-Kunsill għamlet ħafna biex ittejjeb is-sitwazzjoni, il-presidenza Awstrijaka għad baqala ftit xhur fejn tista' tkompli taħdem. Is-semestru Ewropew eh, u l-proċess tiegħu tieb ħafna fl-aħħar snin din hija xi ħaġa li aħna ddiskutejnija u nkomplu niddiskutuha b'mod regolari fil-Parlament tal-Ungerija u nħeġġu lill-uffiċjali jgħidulna x'jaħsbu huma eh, dwar kif għandu jaħseb is-semestru Ewropew. Kif nistgħu niskuraw li l-istati membri verament eh, ħarsu lejn CSRs bħala xi ħaġa li edemmek biex tgħinhom u għal daqstant għandhom jimplementawhom. Jiena ma naħsibx illi hemm għalfejn inkomplu insaħħu dan il-proċess, dan il-proċess huwa tajjeb kif innu Is-CSRs ma jistawx jieħdu post strateġija komprensiva fit-tul u ma jistawx ikunu l-unika baza għal pjanar plurianwali il-tkabbir ekonomiku f'dawn il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant huwa dovut essenzjalment għall stabilità ekonomika u aħna ma naħsbux illi hemm għalfejn ikun hemm rabta aktar mill-qrib bejn il-fondi ta' koeżjoni u il-politika makroekonomika. Il-proċess tas semestru Ewropew se jiffaċċa sfidi kbar wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anki waqt id-diskussjonijiet fuq l-MFF li jmez l-innovazzjoni, r-riċerka u l-iżvilupp, id-digitalizzazzjoni, u koll se, se jiksbu budget akbar li hija ħaġa tajba imma l-finanzjament ta' oqsma ġodda m'għandux isir għaskapitu ta' oqsma tradizzjonali tal-politika ta' koeżjoni u dik tal-agrikoltura għaliex dawn kienu għodda importanti u utli biex insaħħu l-kompetittività fl-Ewropa u qegħdin hemmhekk biex jiżguraw il-sigurtà tal-provista tal-ikel u anki iżommu il-ħaddiema fiż-żoni rurali u għalhekk għandhom valur kbir fuq livell Ewropew. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. M'għandniex kelliema oħra, nafu, illi mhux il-pajjiżi rappreżentati hawnhekk ħadu l-kelma. U għalhekk nixtieq ngħid xi ħaġa issa jien u mbagħad għandna l-Sur Mavridis jisjed kemm tgħin ukoll. Mbagħad għandna xi ftit ħin, baqa' ftit ħin ħadd mod jimponi fuqkom imma jekk tixtiequ tissibħu fid-diskussjoni tistgħu tagħmlu hekk. muxaw jgħat. Jekk jiġi rappresentant MP tal-Greċja imma mhuwiex fiżikament preżenti u għalhekk kont qed ngħid in mill-Parlamenti Nazzjonali hemm kollegi li forsi ma ħadux il-kelm u forsi jixtiequ jagħmlu hekk. Għax oriġinarjament għandna konna aktar pessimisti fuq l-allokazzjoni tal-ħin konna naqra stretti persuna waħda mill-Parlamenti Nazzjonali ma jekk tixtiequ issa tistgħu tisibu fid-diskussjoni. Jien ukoll nixtieq ngħid kemmtejn. Matul l-intervent tiegħi forsi jekk hemm xi ħadd li jixtieq jerġa' jieħu l-kelma, jew għall-ewwel darba għandkom il-possibilità illi tajdu lis segretarjat Naf illi kienem xiftit punti li ħarġu mid-diskussjoni u rajnjom minn ottika differenti. U dan juri kemmu diffiċli illi naslu għal gvernanza ekonomika komuni fl-Unjoni Ewropea fejn hemm Unjoni Monetarja fejn bżonn hemm iktar integrazzjoni u l-Unjoni Ewropea iktar b'saħħitha. Nixtieq nagħmel xi ftit kummenti fuq il-punti li smajt. L-ewwel punt fuq ir-regoli fiskali, ir-regoli tat-taxxa fejn. Iva, ovvjament, hemm żewġ sensili ta' problemi. L-ewwel sensiela ta' problemi hija t-tip ta' modell ta' politika ekonomika li preferixxu u t tieni jekk għandniex bżonn ċerti regoli li forsi lanqas manna bżonn. Personalment, bħalma tafu forsi xħut minn minnkom nappoġġa so il-bżonn ta' doza ta' flessibilità fir-regoli tal-pat ta' stabilità u tkabbiru ma nemminx li dawn ir-regoli huma perfetti, anzi ma pjuttost imperfetti fil-fema tiegħi u għal differenti. differenti. Mbagħad minn banda l-oħra u għalhekk hemm bżonn li ngħid għaliex apprezzajt il-prezentazzjoni ta' Sur Ribola li mhuwiex il-partit tiegħi imma il-partit oppost imma uża ton differenti minn dak li smajt. Ħadd ma jista' jaqbel illi infett l-esistenza ta' reglu wieħed jista' jgħid li ma ġobniex dawk ir-regoli jew forsi ma naq biex bl-implementazzjoni ta' dawk ir-regoli imma huwa impossibbli li wieħed jiddubita fuq il-fatt li hemm bżonn jeżistu regoli. Umbagħad kena diskussjoni fuq jekk dawn ir-regoli mhumiex implementati kif suppost u jekk ir-regoli fihom infushom mhumiex tajbin. fuq l-ewwel punt u ma nistax nċedi attenzjoni illi ma nirrispondix għal diskussjoni taljana fuq il-budget huwa diffiċli illi il labbozz ta' dokument ekonomiku mhuwiex f'konformi eh, f'konformità mar regoli għax mingħajr il-flessibilità suppost kellu bżonn 0.6 ġustament minn din matriċi famuża u il-gvern propona direzzjoni ta' 0.8 u għalhekk hemm 0.4 differenza bejn il-miri u l-proposta tal-gvern. Ġifieri wieħed huwa wisa ħafna dak li huwa significant deviation bl-Ingliż u għalhekk is-suġġeriment eh, tiegħi għal ħbib Taljani il-Kummissjoni tagħti dija devjazzjoni sinifikanti ma tistgħux tinsultaw il-Kummissarju Ewropew dan huwa fatt. Jeżisti anke fid-dokument ukoll illi din hija devjazzjoni sinifikattiva għax nafu skont ir-regoli l-marġni ta' flessibilità ta' devjazzjoni hija sa 0.5 mbagħad suppost ikun 0.25 sentejn, iġifieri ma, ma dak huwa jekk nibdix minn mix-xejn, u lek bin 0.5 u 1.4 hemm tesisti 0.9 u jekk qegħdin nitkellmu fuq lil minn flessibilta u għalhekk skont ir-regola attwali mhux possibbli imma ħanajdu illi wieħed jista' jaqat il-flessibilità possibbli maġinabbli regoli ta' riforma strutturali jeżisti il-kap u ma nistawx naslu għal wieħed punt erba' lek mhuwiex possibbli mill-Kummissjoni illi mhux li hemm biss devjazzjoni uh, eh, imma dan huwa fatt u jekk jeżisti mbagħad ikun hemm proċedura ta' deficit eċċessiv u din il-proċedura fiha nifisha mhijiex stigma għax ħafna pajjiżi għaddew per eżempju minn fenomenu anki Spanja u nasib xi tnejn jew tlieta ma kellhomx proċedura ta' deficit eċċessiv. U għalhekk mhux minnu li wieħed jgħid Franza qed jikser il-deficit le jekk saħat jekk ġara xi ħaġa mbagħad kien hemm eh, din il-proċedura ta' deficit eċċessiv li DP u mbagħad nkompli bil-politika tiegħi. Wieħed ma jistax jinsulta il-Kummissjoni għall DP għax din applikazzjoni tar regoli. U għalhekk jekk id-dibattitu kien iktar moderat, Per eżempju fl-intervent tas sur ribola ikonna inqas tensjoni fis-swieq milli għandna attwalment għax il-swieq qegħdin jitolbu għal iktar flessibilità u qed jista' jgħid naċċetta illi nżommu xi sentejn ma' li DP aħjar għal tkabbir li għamlu daw il-miżuri ma naħsbux forsi dawk il-miżuri ma' tajbin imma l-menu jkun raġunament loġiku u sot U hekk ikun hemm dibattitu sinifikattiv fuq il-fatt jekk hemm xi komplott kontra xi gvern jew ieħor u għalhekk jekk id-diskussjoni tibqa' hekk f'din il-vena tkun diskussjoni utli u mbagħad dan permettili nikkommenta fuq interventi oħra fatt fuq l-level tal-Unjoni Ewropea m'għandix biżejjed strumenti biex nappoġġaw il-postijiet tax-xogħol, ix-xogħol u t tkabbin huwa veru biex xi minna jaħsbu il għanna bżonn ikonna strateġija ta' investiment, strument ta' investiment, budget ikbar, għax jekk ma rridux niġildu il-budget nazzjonali bżonn ikonna budget komuni u bat ikun hemm disciplina fuq is-suq jew dik sforzata fuq il-budget nazzjonali u għalhekk dan id-dibattitu li qed ikonna illum juri illi biex nimxu l-qoddim għaxek li jkun hemm pożizzjoni tinkompatibbli illi qatt maħna se nerbu jiġifieri illi ikonna illi hemm ju sħiħ u nipprovduh b'strumenti iktar effiċenti biex fl-istess waqt ikonna stabilità ekonomika kif ukoll tkabbir. Dinja perspettiva personali tiegħi bħala membru li qed jieħu l-kelma f'dan Mbagħad kif tafu f'dan il-kumitat hemm perspettivi differenti, hemm veduti differenti, xi li jixtiequ responsabilità fiskali, eh, oħrajn huma iktar uh, appoġġaw lil Keynes u għalhekk naħseb iż-żewġ pożizzjonijiet huma kompatibbli biex ikollna l-istrument ta' gvernanza adattata. U mbagħad eh, skont id-demokrazija u rispetta tal-elezzjonijiet naraw kif din il-politika ekonomika tot u għalhekk hemm il-Parti Ewropea u parti nazzjonali, ma l-Parti Ewropea wkoll hemm bżonn eh, tipprovdi għad-dibattitu kellna Komissjoni ta' Konservattiva u kellna l-iktar implementazzjoni stretta tal-Parti tat-Taxxa. Issa kellna iktar Komissjoni iktar ta' ċentru xellu u kellna iktar flessibilità. Ħaġa loġika. Mbagħad l-Istati Membri u ċittadini jistgħu jiddeċidu fl-apprezzament tagħhom. Dak li huwa importanti fil-fema tiegħi f'dan id-dibattitu u d-dibattitu li tikonna bejn deputati Ewropej u dawk tal-Parlament Nazzjonali jkun dibattitu kostruttiv biex inkunu eh, nistgħu kemm jista' jkun nerbu il-pożizzjonijiet u naraw mingħajr preġudizzju għal differenzi b'saħħithom li jistgħu jkollna fi 28 stat membru u fil-futur fi 27 stat membru l-miljon l ta' ċittadini u differenzi li huma b'saħħithom imma li jistgħu waslu għal konsens mingħajr ma niddubitaw il-koesistenza tagħna. Għaxek le nitlu ġolħajt u għalhekk nilqa it-ton kostruttiv tad-diskussjoni li kellna llum. ir regoli fuq it-taxxa tal- eh, ta' patta stabilita u tħabbiru kolla netkelmu kol fuq inqas ta' bilanċu għalek nistaw najdu u koll li din parti ma tanċi t-implementato kif għalet peranx pevanx beħes u il-membru tal-Lega Nord kontu għattajdu għaffariet li xibħu ġifiri dan il dibattu jista' jipprovdi kombinazzjoni differenti tal-pozizjonijiet li huwa utli ħafna interessanti u għalek dan huwa element l-Italja u koll edha viċin Eh, dan din il-proċedura ta' eh, nuqqas bilanċ eh, mikro ġifiri jizistu dawn iż-bilanċi. U jekk wieħed għandu surplus primarju kummerċali ta' iktar minn 6% dan huwa ta' regola l-Kummissjoni diġa' appoġġiet dan il-pajjiż kollit il-kategorija ċifiri mux veru li xejn u għet jiġri. F'dan il-pajis ma jkunux ixtiqu ovvjament il-Komissjoni tajtek, Ma mbagħad niġu għal punt ieħor li huwa interessanti ħafna il-kondizjoni ta' makroekonomika xawnek qegħdin naraw rabta b'saħħitha bejn il-politika ekonomika, sorveljanza fiskali, il patat ta' u ta' u ta' stabilta u il-fond ta' koezjoni. Jider illi mux neċessarjament kullħat jixtieq da kollu fil-Parlamenti Nazzjonali, ma tajjeb li titkellmu mal-gvernijiet tagħkom għax hekk għet niddiskutu bir-regolamentazzjoni komuni fil-fażi li mis tal-fondi strutturali u iva jew le jekk dawn il-kondizjonalitajiet makroekonomiċi se jibqgħu kif huma illum, jiġifieri qatt ma ġew implementati provajna fil-Spanja u Portugal maqalu qalu u għalhekk din kwistjoni tkun utli l-Parlamenti Ewropew ikunu hemmhekk biex hekk eh, nkunu nistgħu nitlu f'trilogi derwaqt u aħna ukoll qegħdin niddiskutu fuq dan il-punt. U għalhekk jiena għażiltek xi punt interessanti li ġew diskussi issa qed nara li s-sur Papadimulis sinaqat magħna u għalhekk nista nipprova nieqaf milli nipprova hekk naħlif ftit il-ħin u namlikom naqra teatrin. Iva, Iva, mela le, għanna sa l-erba u nofs. U mill-esperjenza tiegħi f'din il ġimma Ewropea imma għandna dik eh, dak ix senarju ikbar li għandna fifran, jina jiena nipprova nipprova jkolli parti fejn kulħadd ikollu diskors preparat. Imma mbagħad fit-tieni parti meta nibdew dik l-interazzjoni tant interessanti u nirrispondi lil xurxini għal parti l-iktar utli u għalhekk nittama illi nużaw dawn l-aħħar din l-aħħar nofsija li għanna u hekk eh, nitkellmu liberament bejnietna. Ma l-ewwel nagħti l-kelma lid Dimitrius. Grazzi ħafna, President. Id-dispeċini kelli naġel biex niġi lura għal din is-sessjoni kelli kumitati ħor fejta bil-fors kelli nkun preżenti. Naqbel ma ħafna mill-kummenti ta' introduzzjoni tar rapporter tagħna sur Kostos Mavrides. Manġi għal punt jew l tiegħi. L-Unjoni Ewropea mod partikolari l-żona euro ma mlux l-isforzi neċessarji biex il-estu l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea nifisa biex jitrattaw il-krizi li se tfaqqa. U din se tiġri għax wara kollox dawn huma affarijiet ċikliċi. Ħanati eżempju, l-Unjoni Bankarja iż-żewġ pilastri b'xogħol qudiem, imma tielet pilastru il-Deposit Insurance Guarantee Scheme ġiet posposta Ad infinitum Ġit proposta iva mill-Kummissjoni Bank Ċentrali kif ukoll il-Parlament Ewropew appoġġawha biex nevitaw krisijiet sistemiċi oħra imma din il-kwistjoni qed tiġi mblokkata fil-Kunsill għax ċerti stati membri għandhom xi tip ta' veto informali. Issa niġi għal punt ieħor għanna bżon nġildu kontra il-evażjoni ta' taxxa dejjem tikbar tikber permezz tal li msejħin tax rulings il-kompetitività anzi il-Komissarju għal kompetitività għal tinna illi b'mod pjuttost legali ħanajdu l hekk biss il-kumpaniji il-kbar dawk multinazzjonali wafu mezzi legali biex kumpaniji bħal dawn ikun jistgħu jevitaw li ħalsu t-taxxa. Dan ifisser illi l-SMEs u dawk li għandhom solar għandhom bżonn iħallsu iktar. U dan ovvjament jeqret il-kompetizzjoni dejjem favur il-ġkanti u kontra il-kumpaniji żgħar. Mbagħad għandna ntaxxaw l-ekonomija diġitali. Aħna ma nist Daw xinu wafqu regoli neċessarji biex hekk li ġganti, ġifiri dawk il-kumpaniji l tal-ekonomija u l-rivoluzzjoni digitali, ikunu jistaw jikontribixxu permezz ta' taxxa għandna l kasta McDonald's u kol il kasta Google issa punta l-aħħar. Inħossni sodisfatt għax wara li kont hawnhekk għal erba' snin wara dan il-mandat pajjiżi l-Greċja ħareġ mill-programmi ta' ġustament. U issa jisab f'sistema ta' sorveljanza tal-implementazzjoni tal-Baġit Nazzjonali fil-qafas ta' semestru Ewropew. U nixtieq intenni f'din il fasi fl-Italja hemm turbulenza sħiħa. Fil-Greċja, anzi il-Greċja setat tevita id-deficit u tasal għal surplus. Qegħdin nirkupraw pass sostenut. Grazzi ħafna, President. Grazzi. U prosit li Greċja. Ina kont ressaqt mistoqsija Dimitrius forsi tista' twiġni tweġibni fuq il-kwistjoni tal baġet il-ġdid u l-pożizzjoni tal-pensjonijiet. Sfortunatament forsi dan anzi ħanajtek dan huwa punt interessanti li wieħed jista' jiddiskutu ma' hemm il-kollega tiegħek l għolum bat nista' niddiskutu issa sur Paluras. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nitkellem fuq dak il-punt utli ħafna illi se jippermettilna nidħlu f'dialogu iktar fil-fond għandna bżonn il-bedu me sindromi ta' fobija illi jeżistu f'postijiet differenti fl-Ewropa u li huma kollha artifiċjali. Nixtieq niddiskuti il-punt illi ressaqt intu grazzi tal-li għamiltek u mbagħad Demetrios se jsegwini. Se nitkellem fuq il-kwistjoni tal-pensjonijiet imposta mill IMF b'mod dogmatiku l-IMF għamlu żball fl-istennijiet tagħhom forsi tiftakru l-ewwel żball bil-multipliers u għalhekk l-IMF impona għal it-tnaqqis fil-pensjonijiet bid-bassir il maħnissa nkunu nistgħu naslu għal livell għal primary surplus u għad kabbir imma issa għal dawn l-aħħar tliet snin aħna morna li lin minn dawn il services li ta' punt 5% li huwa wisq u il- ir-rata ta' tkabir tagħna pjuttost dinamika din is-sena iktar minn 2%. U għas-sena d-dieħla la t-passi tal-IMF għal 2.5 u 2.6%. Issa, żewġ affarijiet fuq it-naqis fil-pensjoniet. Il-pensjonanti fil-Greċa u maċna anki fl-Italja, President, minħabba din il-krisi tant profonda kifat qabel u dovut għal fatt illi il-kwistjoni dependenti illi il-pensjonanti qed jgħinu l-tfal u għan-niputijiet tagħhom li m'għandhomx xogħol u jsibu ruhom f'sitwazzjoni finanzjarja diżastruża. U għalhekk dan it-tnaqqis fil-pensjonijiet eh, se jeffettwa l-ekonomija. U għalhekk jekk ma naqsux il-pensjonijiet naraw appoġġ appoċat kabbir. imma dan jitlob li kunem hemm deċiżjoni netta minnaħat tal-istituzzjoni Ewropej kif ukoll mill-IMF. Għax jekk tibqax jibqa' xidel iswi se jużawh u ma jkunx tajjeb għalina fid-dawl tal-ħruġ tagħna. Grazzi ħafna President tal tajtni l-kelma. Dimitrios, please. Dimitrios. Aħna fil-Greċa inħossuna ottimisti. Għax nemnu li sejr nexxinna nirrispettaw l-impenji tagħna bisħieħ anki għas-sena li ġejja għal-2019 aħna mpenjena ruħna għal surplus primarju ta' 3.5 kemm għal din is-sena kif ukoll għas-sena d-dieħla. Fuq din is-sena qegħdin nersqu lejn l-aħħar ta' sena u il- Kummissjoni Ewropea qalet li se ngħadduha din iċ-ċifra. L-awtoritajiet jitkelmu anki fuq surplus li jista' anki jitla iktar minn 4%, s-sena li għaddit kienet 4.2 u għat illi il-previżjonijiet kienu ta' 1.4. Allora, aħna qegħdin nimmiraw biex nikonvinċu l-kulħadd li jessem l-Kommissjoni eh, u anki l-RMF l-IMF illi pakta sunt servanda, illi il-patti għandhom jiġu rispettati u aħna sen nirrispettaw il tagħna kemm għal din is-sena u anke sena diħna minnajr man nimponu miżuri kontroproducenti ta' tnaqis fil-pensjonijiet it-naqis f'dawn l-aħar eh, snin kienu ta' xi 40%. Intkom kollha kemm intkom tirrappreżentaw ċittadini. Tkun ħaġa faċli f'pajjiżkom li taqtaw l-pensjonijiet b'xi 40%, le, imma aħna qegħdin nippruvaw nikkonvinċu issa għabbażi ta' fatti u data anki jumejnilu l-IMF ikkorriġiet il-previżjonijiet tal-ekonomija griga il-fuq. Qabel kienet 1.8% f'April imma jumejn ilu taw perċentuali ta' 2.4 għadra xġara fil-Greċja. L-IMF wara dewmin ta' ħafna snin fl-aħħar qablet ma dak li l komissjoni Ewropea u l-Gvern Grek kien qed jipprevedi għal ħafna snin din il-miżura ġiet imposta grazzi għall-insistenza tal-IMF illi kienet qed li kella previżjoni ma kienieċ konfermata li ma kienet talba minn ħadd iktar. U il-ġimma li għaddit kena laqa tal-Eurogroup u kienem anki il-President Centeno u anki il-Komissarju Moskovici Eh, kif ukoll il-Sur eh, Draghi, il-kap tal-President tal-ISM tkellem mod pozittiv fuq il-finanzi tal-Greċa u issa li madniex fil-programm l impegni tagħna se jiġu rispettati 100%. Però dana jiddependi mill-pajis u mill-parlament li għażel il-, -il taħlita ta' politika illi biha se nilħu dawk l-għanijiet. Aħna se nirrispettaw iva il-miri, però dak li nistenna li jamlu il-membri tal-Parlament tal-Istati membri l-oħrajn huma li rispettaw id-dritt tagħna illi il-Parlament tagħna jiddeċidi kif il lanijiet jistaw jintlaħu il-mezzi il affarijiet sejrin tajjeb u Roberto Gualtieri li kien president tal- ekon e, it-tratta il-Greċa u jista' jikkonferma li dak li qed ngħid huwa perfettament ġust. Grazzi. Il-Greċa illi attualment issa għanda surplus primarju pjuttost wisa u ħarġet issa mill-proċedura U niftakru dejjem illi issa l-Greċa edha teċedi il-mira tagħhom. U għandhom ulterjorment iktar perċentwali sħiħa ir-realtà hija kompletament differenti u, u jagħmel sens. U tkun ħaġa u hija deċiżjoni tajba li jamlu din il-bidla. Issa sur neofittu il-president tal-Komitat Permanenti ta' Affarijiet Budgetari mill-gruppi PP minn Ċipru. President, il greċja u veru ħarġet mill-programmi ta' ġustament u segwit rotta u għafaċat problemi għal-ċittadini taħħa, problemi li kienu ilhom għaddejjin 8 snin. Il-Greċa issa sejra lejn it-kabbir ekonomiku kif għarru l-kollegi barra iktar il-fuq, iktar ikbar mill-previżjonijiet, il-Greċa setat anki affaċċat il-problemi b'mod differenti u setat anki elbet dawn il-programmi ta' ġustament wara tlieta jew erba' snin u dinja risposta għal dawk li jaħsbu li dawn il-programmi dawn il-programmi huma eh, negativi. Għanna l-eżempju per eżempju tal-Irlanda, tal-Portugal, ta' Ċipru u issa tal-Greċa. Però eh, hemm riserva biex il-pajjiżi tagħna man wasluhomx lejn avventuri fiskali ġodda, għandu jkonna regola. Il-tul tana mux dejjem kostanti, pero jekk aħna nizdidu l-ispiżi inelastiċi, dawn jibqaw kostanti. U anki jekk ikun hemm kriżi żgħira jew tkabbir iktar baxx fi żona ekonomika, allura se jkun hemm devjazzjoni fiskali, problemi fiskali li wieħed irid jaffaċċa, u mbagħad e, e, e, il-pajjiż jidħol f'sitwazzjoni negativa, perikoluża. Aħna f'Ċipru kellna problema u biex namlu tih kellna naqtaw il-salari u l-pensjonijiet u dana tajna anki pensjonijiet u salari mnaqsin u kikum għamil nixek ma kienx ikun possibli nħalsu salari u jew pensjonijiet. Xejn ma nkunu kapaċi nħallsu xejn minn da. Jekk aħna l-kol eh, fl-Unjoni Ewropea nżommu dan f'moħħna, nkunu nistgħu noħol u kondizzjoni iktar stabbli għall-ekonomija Ewropea, ma anke għal pajjiżi tagħna. L-aħħar punt. il greċja e, Ċipru, l portugal u l-Irlanda ħalsu parti mill-ispiża tad deficit tal-politika Ewropea Aħna tħalna fl-Eurozona u l-Euro hija il-monita tagħna u għanna l-Euro bħala e, bħala politika monetarja tagħna u għal ħafna snin kellna 17 e, il-politika e, monetarja differenti u issa bil-six pack għanna għamilna ordni fis-sitwazzjoni anki u anki fis-sistema fiskali tal-pajjiżi tal-Euro. Grazie. grazie. għanna regoli pjuttost komplessi għat, pero naber illi irridu nġibu regoli fiskali uguali. Jekk nix iktar kellima, naħseb li wasa l moment li nisimaw minnant il-rapporter. Is-sur Mavridis. Mavrides. Grazie, President. Jena anki enerġan t-kellem bil-Grik u koll. Jena smajt ehm, b'attenzjoni dak li għadna l-lum, hemm xi punti li ma naqbilx fuqhom, hemm kwistjonijiet illi nistaw naqblu. U se nikkonċentra fuq eh, fejn naqblu. Per eżempju, jekk aħna ninsistu illi billi naqsu t-taxxa fuq il-onja u fl-istess ħin nżidu u namlu spiża soċjali e, e, jekk din hija politika fiskali e, tajba, aħna ma ħanista naqblu fuq da. Però nixtieq ngħajjem xi punti. U fuq dan hemm bżonn li naqblu. Aħna smajna fuq il-kas tal-Greċja. U naħseb illi L-argumentu għattajb ħafna illi naraw li hemm bżonn li jkun hemm flessibilità. Flessibilità fir-regoli Ewropej dina ma jfissirx illi kull stat membru jista jagħmel li jrid. Għaliex kiku kellna il-flessibilità u kiku kellna il-pilastru ta' drittijiet soċjali il-problema enormi eh, li huwa miżerja u u u jkun ħafna inqas u kieku kellna is-solidarjetà bejnietna eh, jiġi imnaqqas fil-realtà. u nishtiq ngħid biex nagħla id-dawk li jħossu l-Kummissjoni għandha raġun, jiena nixtieq ngħid illi fl-2015 il-Komissjoni ipproponiet għamlet proposta fuq il-flessibilità f'dawn ir-regoli, però nixtieq ngħid li ħafna drabi il-Kummissjoni taħdem u taħdem kontra il-loġika komuni u kontra il-solidarjetà li għanna nuru lil xulxin. Imbagħad hemm il-punt tal-fondi eh, u tal-politika ta' koeżjoni. Kif nistgħu aħna nikkonvinċu? ċittadini Ewropej illi l-kondizjonijiet makroekonomiċi huma neċessarja biex l-istati membri kollhom aċċess għal dan it-tip ta' fondi. Dawn il-fondi ġew maħruqa biex ikollna il koezjoni soċjali. Issa, biex wieħed jifissa kondizjonijiet u prerekwiziti, dina tikkastiga l-istati membri biex ikollok ma' aċċess għal dawn il-fondi meta jkollhom bżonnhom u l-pożizzjoni tal-grupp tiegħi huwa ċar ħafna fuq dan. U fl-aħħar President jien nixtieq ngħid xi ħaġa meta nisma' min jgħid. Qed nitkellem jiena fuq il- e, fuq l-EMU nixtieq ngħid illi l-ewwel net irri e, għanna bżonn e, irrid ikollna Eh, unjoni Bankarja li minajra ma jistax ikonna l-Unjoni Monetarja. Grazie, President. Ah, grazie. Le rapporter u li dawk kolla li ħadu sem, anki dawk il-kollegi mill-Parlamenti Nazjonali, kien dibattitu imqajem ħafna u utli. U eh, Il-flessibilità hija ħaġa u illi wieħed jiddubita fuq il- eh, hekk il-regoli u mixxirqa hija ħaġa oħra. Però irridu dan nagħmluh biex intejbu il-qafas ta' governanza ekonomika fuq livell Ewropew. U nittama ninkunu nistgħu nkomplu nikkontribwixxu għal dan id-dibattitu fix-xhur li ġejjin. U anke fil-mandat li jmiss U tamaw illi dan id-dibattitu fil-parlamenti nazjonali jiejna biex nelbu dubbi, bizat u nuqqas ta' fiduċa. Mela, nerġa nirringrazzja kulħadd, issa naddu għal punt li mis namlu sospensjoni ta' 5 minuti u mbagħad nibdew bil-punt li mis. Irridu nerġaw norganizzaw l-awra imma jekk il-ħbib il-Parlamenti Nazzjonali jixtiequ jibqaw jistaw u eh, l-punt li jmiss wara kollox huwa proposta ta' direttiva tal-Kommissjoni biex tinkludi xi dispożizzjonijiet tal-kompakt fiskali fil-liġi Ewropea illi miex il-bot ħafna mill-suġġetti li ġad diskutejna. Allura aħna il-bibin tagħna miftuħa u tistaw tibqaw jek tridu biex tkomplu din il-laqa. Grazie.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

Um, so we start. in Inkomplu. Il-punt li Punt numru 19. Insaħħu il-responsabilità fiskali. Tafu li dinja proposta ta' direttiva illi qed biex tinkludi parti mill- trattat fiskali fil-qafas legali. Hija kwistjoni pjuttost kontroversjali u għalhekk attwalment fil-Kunsil qegħdin jaħdmu fuq dan is-suġġett. Però huwa importanti u neċessarju. Rapporter, ejva, Anna. U importanti li niftu diskussjoni fuq dan is-suġġett il-rapporterija Danuta Hubner imma qed tiġi rappreżentat minn Markus Ferber. Mela Markus natik il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Danuta preparat li nota u se nitkellem fisima. Il-proposta titrasponi fil-ordni legali e trattat fuq l-istabilità, koordinazzjoni u governanza fl-Unjoni eh, monetarja u ekonomika TSEG, illi hija trattat intergovernamentali. Dina tirrigwarda it-trasposizjoni ta' trattat fis-sistema legali tal-Unjoni Ewropea. X'qed jiġi traspost fil-din il-proposta? Principalment l-artiklu 3 ta' TSEG. Ija, e, e, li konna għafas ta' regoli fiskali u ħtieġa minn naħta tal-Istati membri li kunem mekanizmu ta' korrezzjoni attivat fil-kas ta' devjazzjoni mill-għan budgetarju tal-medium term. Nilqaw il-proposta unħosuwa pozittiva u il-Komissjoni bħalissa għadda titkellem fuq il-trasposizjoni tal-ESG. Dana sar bħala riżultat tal-kriżi ekonomika. Il-protokoll jista' jiġi imtejjeb fuq ċerti kwistjonijiet. Rapporti rigwarda erba kwistjonijiet. Il-bażi legali. Il-Kommissjoni bbażat il-proposta fuq it-tieni sotto paragrafu tal-artikolu 126.14 u anki l artikolu fuq il-EDP il-Komissjoni għazlet din il-proposta x'din ġiet użata anki qabel eh, għal six pack. U allura emmek eh, ġi maruf illi it-tieni paragrafu ta' dak l-istess artiklu ta' trattat ma eh, sostitwix il-protokoll. Allura il-direttiva proposta mill komissjoni qiegħda tiċċara il-, -direttiva qafas attwali u affukat fuq il-proċeduri u mhuwiex mirat biex jemenda dan il-protokoll numru 12. U però fil-istess artiklu 126.14 fih it-tielet paragrafu anki fuq l-applikazzjoni. Dan jista tista' tkun bażi iktar xierqa għal proposta attwali u dana huwa l-opinjoni ta' servizz legali tal-Parlament. Il-servizz legali wkoll rakkomanda li nbidlu il-bażi legali tal-proposta. Il-Komitat AFCO li dan huwa ja president tiegħu f'opinjoni qed rakkomanda l-istess bidla Il-li nużaw it-tielet sottopotagrafu tal-proposta tal-artikolu 146.14 mux se jbiddel lan tal-proposta, mux se jbiddel proċedura tal-adozzjoni ta' test fil-Parlament Ewropew, se jibqa e, se tibqa il-proċedura ta' konsultazzjoni sfortunatament. Però se tbiddel il-proċedura fil-Kunsill. It-tieni sotto paragrafu e, jitlob unanimità, però it-tielet paragrafu jitlob li kunem hemm QM qualified majority. U għal din ir-raġuni hija tipproponi li titbiddel il-bażi legali biex il-ftehim isir iktar faċli fil kunsell It-tieni kwestjoni li tixtieq eh, fil-proposta issa differenti mill-artiklu 3 TSEG il-proposta tal-Komissjoni ma fiex dawn il-benchmarks. Il-, -benchmarks. il benchmark sejb għaw prezenti fil-2-pack u anki fil-TSG sa' kem ma jiġix revokat. Dan l-approċ ippermetti flessibilità li hija tikkonsidera xierqa biex inkunu nistaw nirrispettaw il-mod differenti ta' implementazzjoni ta' TSG. Il-mira tal-proposta hija il-inċalqu eh, eh, eh, għafas ta' regoli minn sistema liħor. ieħor. U allura jitħoss li dan għandu jkun b'mod illi ma jaffettwax kif il regoli jiġu trasposti eh, fil-liġi internazjonali u, u kif jiġu implementati. Illi ma ninkludux benchmarks fil-proposta tkun aħjar u il-direttiva tkun tista' tkun xirqa għal kazijiet kollha u ma taħloqx problemi. Minajr il-benchmark, il-direttiva tiġi approvata immedjatament u għamxie fejn tiġi emendata. E, Fil-abbozz ta' rapport taħħa titkellem fuq problemi oħrajn, zar, il-devjazzjoni mill-għan tal-medium term fil-proposta u din hija importanti għal biex e, jimbeda il-proposta ta' korrezzjoni tal-mekkanizmu automatiku. Il-Tupac diġa introduċa ċerti richiesti fl-Eurozona. Allura, signora Upner, ti proponi dan jieġi ċarat meta stat membru jkollu ġa korp indipendenti skonti tupac da, dan il-korp jista' ikollu l-istess eh, autorità e tħares l-qoddim biex diskuti ma' xandaw rapporters u t-diskuti direttiva maħom. Grazie. Nistenna li se jkonna diskussjoni imqajma. Imqanqala. Issa, il-mikrofonu huk baje mifloku titkellem pervanx beres. Grazzi. Huk baje. sa nitkellem għannom ta' huk baje. Nżiċi punt jew tnejn pala koordinatur. Jina se naqra dak li kiteb huk xtaq jgħid li wara l krizi ekonomika finanzjarja tal-2008 L-Unjoni Ewropea ħadet miżuri budġetarji drastiċi dawn il-miżuri li kellhom jiżgurraw sorveljanza aktar stretta tal-budgets nazzjonali u joħolqu qafas budġetarju aktar sod fil-fatt waslu għal reċessjoni u nuqqas ta' tkabbir fl-Ewropa għal dawn l-aħħar 10 snin segwi għal din ir-raġuni li għannom tal-Grupp Soċjalisti tal-Parlament Ewropew qed jgħid li aħna maħniex favur eh, l-inklużjoni tal-patt fit-trattati sakemm ma jkunx hemm eh, bidla fil-patt innifsu aħna kemm il-darba dnieħ dan u għinna ngħidu mill-bidu ta' dibattitu evalwazzjoni ta' dan il-TSCG eh, jista' jagħmel it-TSCG għandu jkun sostitwit minn trattat li jħeġġeġ il-konverġenza ekonomika u soċjali tal-pajjiżi Ewropej, b'mod partikolari pajjiżi ta' żona euro, u jevita li jimponi miżuri bħal dawk li eh, waslu għal tisħiħ tal-austerità il-Komissjoni edha tanaliza biss il-data budgetarja ma mandiex Eh, informazzjoni iktar ġenerali tas situazzjoni fiż zona ah, għandha bżonn tieħu u tqis l-indikaturi kollha mhux biss eh, budġetarji imma anke ekonomiku u soċjali biex tkun taf fiex qegħdin rridu nqisu li parti minn din id-data eh, dana mhux qed jippermetti lill istati membri jinvestu u mingħajr investiment m'hemmx impjiegi ġodda u għalhekk kemm prekarjetà fost iċ-ċittadini Ewropea Soċjalisti il-modifika ta' TSG hija kundizzjoni indispensabbli biex eh, noħolqu eh, impjiegi ta' kwalità u niġġieldu kontra il-faqar u l prekarjetà li qiegħda dejjem tiżdied fl-Unjoni meta wieħed iqis il-budget bħala xi ħaġa separata mill-ħajja taċ-ċittadini ħallaq ħafna l-ugwaljanza inaċċettabbli fl-Ewropa minflok ma waslet għal soluzzjonijiet. L-austerità imposta mit-TSCG wara l-kriżi tal-2008 bedet iċ-ċittadini Ewropej mill-Ewropa il-fagar il-faqar kiber u l-qatt ukoll f'ħafna stati membri minħabba l-żieda tal populiżmu u sentiment euroxettiku għandna bżonn ta' Ewropa li tħares u mhux tisħiħ ta' trattat illi Eh, diġamel għamel biżejt ħsara. Issa fuq il-kwestjoni legali u l-mistoqsija legali kif eh, tixtieq tajt il-rapporter nixtieq niġi lura għal-bidu ta' dil-kwestjoni għaliex fl-ideja tagħna il-TSEG eh, Hugbaye kien għalu dan diġà ma jistax ikun inkluż fil- Eh, affas komunitarju mingħajr ma jiġi eh, evalwat, modifikat u korreġut. Aħna kenna koordinatur li talleb li servizzi legali jajdu jitkelmu xie u jajdu xie jasbu dwar il-bazi legali li użat il-Komissjoni u għalu li jekk nintegraw il-TSCG fil-qafas komunitarju ikun hemm konflitt bejn żewġ bażijiet legali ta' iġi minn banda u ta' six pack u two pack mill-banda l-oħra. Il-servizzi legali ma segwewx din il-linja u ħarġu xenarju differenti li eh, għalina huwa kompletament inaċċettabbli ħarġu bl-ideja li l-ideja hija li ngħaddu minn bażi legali ta' unanimità fil-Kunsill għal bażi legali ta' maġġoranza kwalifikata fil-waqt illi tscg ibiddel ir-regoli kollha kif inhuma u għalhekk eh, l-ispirtu tat-tieni paragrafu tal-artiklu 126 subinċi batax nasbu li huwa l-approċ il-korrett u għal din ir-raġuni illi aħna nasbu li ma nistawx nappoġġaw il-pożizzjoni tar-rapporter f'dan ir-rigward. Thank you. Grazzi. Issa l-kellim li miss huwa Sander Luns fisem li sejar. Grazzi, President. Robert Luns jitlob skuża li ma stax ikun hawn ħabba l elezzjoniet fil-Latvija eh, tal-ġimma li għaddit u talab nitkellem floku. Eh, eh, jinnota il-proposta tal kummissjoni bħala xadow il-finanzi tajba u l-iktar ħaġa importanti fl-ekonomija anke jekk wara l-kriżi għatem tkabbir nieqes ħafna stati membri Eh, ħafna kazijiet hemm eh, stati membri li jonfqu żejjed u nafu x'inhuma l-approċċi eh, ġusti għal tkabbir tajjeb, deficit bass u dejn bax u prekondizjoniet għal biex ikunem tkabbir sostenibli. Illum smajna diskussjoni fuq il-compacts kienet wieħed mill-ftejmet l-iktar importanti firmati mill-istati membri wara il-kriżi. Id-direttiva tal-Kunsill proposta hawnhekk illum se titrasponi l-artikolu 3 tal-Trattat fuq l-istabilità fil-qafas legali kif ġi kommentat mill-Shadows. Fuq ir rapport ta' Sinjura Hubner Sur Ziegler jilqa il-fat illi huwa rapport konċis illi ħaġa interessanti fil-Parlament huwa preċis. Fuq l-emendi, Sur Ziegler jara li huwa tajjeb illi niċċaraw ċerti punti. U qed jinnota li l-rapporter qed tagħmel argument biex twaqqaf istituzzjoni ġdida, il-regolament 473 eh, li talab eh, ħaġa simili. Il-Sur ma jaqbilx għalix il komissjoni fil-proposta mux biss ma tatix mandat biex nwaqfu istituzzjoni ġdida, imma anzi tamer il-kontra. Tinnota illi id-direttiva mux se jkolla bżon ta' strutturi ġodda u għonek qed tinħoloq struttura ġdida u e, forsi se jkun hemm bżonn f'ċerti stati membri rivamp tal-istituzzjonijiet e, eżistenti. U allura e, dawn l-emendi partikolari jistaw ikollhom formulazzjoni aħjar. Tip iħor għat-test tal-Kummissjoni fuq it-twaqif ta' rotta fiskali jistaw ikunu neċessari e, u iħares l-qoddim biex ikun hemm kooperazzjoni kostruttiva. Grazzi. Ma narħat mill-grupp Alde, mela ngħaddu għal ħodor, Filip Lamberts. Grazzi ħafna, President. Naħseb li liberali f'spiritu biex ekonomizzaw l-enerġija, jfadlu l-enerġija forsi aħjar ma jġux hawnhekk ħasbu huma imma din hija enerġija mitlufa xiftit jowis għax naħseb illi hija simptomatika ta' deficit demokratiku għax il-leġilazzjoni hija importanti li tiġi adottata mhux esklusivament mill-Kunsill mhux għax niċħad tal-Kunsill, imma nafu illi huwa għafermi ktar faċli illi nieħdu deċiżjonijiet illi imorru kontra l-interess ġenerali meta bibin ikunu magħluqin. Mela jiena naqbel miegħek Sander illi hemm bżonn finanzjament eh, pubbliku imma hemm bżonn li ngħid jekk irridu eh, kunu saħħitom, hemm bżonn finanzjament privat ukoll b'saħħtu u mhux ikonna dawn il-ħmerijiet illi jagħmlu settur privat u qed ħanina hawnhekk meta ngħid eh, hekk. U għalhekk mbagħad ma kunux sorpriżi li jkun hemm eh, problema ta' finanzjament pubbliku għax l-uniku eżempju fejn il-settur pubbliku kien il-Greċja imma kullum kien kienem hemm l-eċċess ta' settur privat. Bżonn infakku dan il-punt u hawnhekk naraw il-settur privat u dan li tallok għal kriżi. Nibqaw niftakru f'dan il-punt. Issa, nirridu regoli li jkunu applikati, ma bżonn nkunu loġiċi, jkunu loġiċi għax ikunu għabbasi tal-ekonomija xjentifika mhux fuq ir-reliġjon ekonomiku, ma xjenza ekonomika issa nafu li xjenza invalidat dak illi tal-dina li tal minn 60% tal-GDP mhuwiex sostenibbli u għalhekk wieħed jista' jkollu kas pal Ġappun ta' 200 fil-mija tal-GDP għax huwa sit tal-aturi lokali u qed tiffinanzja l-attivitajiet tagħha a priori m'hemmx problemi. Imma hemm bżonn l-ewwel net li jkun hemm finanzjament eh, ekonomiku ġifieri regola 3% kien qed għażla politika li għandha xejn x'naqsam xejn x'taqsam max-xjenza. Eh, m'hemmx laqqas eh, libra ta' xjenza Iġifiri, per eżempju, anke il-rapport il kolli għet jgħidinna li t-morru ħdejn li tisħin fil-klima u mandom ix-xenza u l-ekonomisti le, mson nżommu dan punt moħna u koll. Umbat nistanajt ukoll illi huwa paradoss il għandna bżonn insaħħu ir-regoli ta' gvernanza ekonomika Eh, meta il-budget u il-deficit budgetarju totali tal-Unjoni Ewropea tal-Zona Euro mar minn 3.7% għal xejn punt b'regoli attwali, mhux regoli ġodda, ġifiri għalunna ir-regoli ma funzjonawx imma edrin ferm inqas mill-livell minimu ta' 3% imma kal kif għalet sowa vanx beress ma dawk il ħalsu l-prezz ta' din il-politika u naraw il-lum għadin sorpriżu ngħidu m'hemmx iktar investiment pubbliku. Xi tixtiequ jekk ovvjament aħna rendu impossibbli l-investiment pubbliku li għandna regoli illi mal-partarjat bejn is-settur eh, eh, pubblika u privata iva dan pereżempju fir-Renju Unit imbagħad ma kunu sorpriżi illi m'hemmx iktar investiment pubbliku dan f'mument meta mhux biss il-fattura eh, soċjali qed tiframmenta ruħha fl-Ewropa imma qed jgħidunna li għanna bżonn ninvestu triljuni ta' eh, euro biex nirrispondu għall sfida klimatika. U jina nirrisponda għal dawk li għajdu li iva, nistaw namlu għek jek l-ekonomija timxi sew, imma meta ma jkunx iktar benimi ma jkunx iktar miktar ekonomija, u l-ek mux eh, najdu sen salvaw l-ekonomija u neqirdu il-ċirkostanzi soċieta tagħna fuq din il-pjaneta. U l-ek huwa evidenti li għanna bżon regoli budgetari għanna bżon ukoll regoli gverno il-dejn privat. Jekk u ninsisti jekk wieħed ħalli aħna nħallu il-persuni illi illi jieħdu dak li jistgħu minnu jisolħu n-natura hekk se jagħmlu għalhekk għanna bżon regoli li jkunu loġiċi u regoli eh, ta' ta' TSCG eh, taw il-prova tal-inkapaċità tagħhom ma jistgħux għan il regoli li li jirendu l-ekonomija tagħna, soċjetà tagħna u l-ambjent tagħna fuq pożizzjoni solida u għalhekk naħseb illi se jkollna eh, nerġgħu niġu lura nirrevedu eh, naħseb il-proposta ma tagħmel xejn xejn affattu biex tejn is-sitwazzjoni meta naqra dan it-test ngħidu kulħadd miġnun eh, rajtu Le Pen u Salvini illi kelmu kontra Brussel Għawnek nishtiqu li konna mekanizmi automatiċi illi jelbu il-Parlamenti Nazzjonali biex jieħdu deċiżjonijiet illi l-ewwel qabel kollu xuma deċiżjonijiet baġetari u nfakkar illi ir-renjanti li kellhom il-seta assolut ma rridux il-parlamenti għaliex biex, biex anzi rridu l-parlamenti biex jivotaw il-budget u il taxxa Memx taxxa minna rappresentanza u għalhekk hawnhekk din impoġġu fil-leġislazzjoni illi aħna li kieku nistgħu nelbu il-parlamenti biex nadottaw il-budget tkun aħjar. Imma qed nikkonsidraw il-fatt li qed nagħtu l-argumenti lil dawk li jibqaw jgħidu li din l europa mhijiex demokratika u l-ek għandna bżonn naġixxu qabel ma jkun eh, tard wis nittama li danuta tafx dak li qed ngħid u imma hemm bżonn illi eh, ikun hemm spirtu ieħor li renja. Grazzi. Grazzi. Għaw sur Torvalds, Allora natu l-mikrofonu lilu, inċi bħed me shadows. Grazzi. Ma milċi l-homework tiegħi fuq dan il-fajl. Imma nerġa' niddi nitkellem ma' rapporter ma l-aktar kmini possibbli. Grazie. għal Gue Mattias. Grazie, President. Wasalna f'mument illi hemm bżonn nibdew ninkludu il-fiscal compact fl-akki tal-Unjoni. Ħadd mu se jkun sorpris jisma illi aħna kontra. Il-pajjiż tagħna kellu jħallas prezz oli għal dawn il-politika. U hemm ħafna tħassib minnaħa ta' Filip u Provanx illi jina nishtiq anki naqbel maħħom hemm deficit demograf, demokratiku hawnhekk. Aħna hawnhekk qed niddibattu fuq il-ġen illi wasal għall-austerità fl-Europa. Aħna tkellmu aħna hawnhekk fuq il-disciplina budġetarja, però fil-fatt dan mhuwiex il-kontenut tad-direttiva Kulħadd huwa huwa kuntent bil u jaqbel mal-responsabilità budgetarja. Hawnhekk għandna kamuflaġġ biex eh, biex nevitaw ir-regoli tal-demokrazija. Hawnhekk f'din il-proposta fil-fatt qegħdin jippruvaw jipproponu il kif il eh, eh, il-korpi non eletti jistaw jiprevalu fu il-korpi eletti u dan f'pajjiżi anki oħrajn fl europa kollha u din hija sitwazzjoni inaċċettabbli dawn il-korpi indipendenti mm, ma jistawx sempli sempliċement jindikaw devjazzjonijiet budgetari. Kenna uh, eh, kunsil tal-finanzi Publiku fil-Portugali fil li kien kien eżempju, dana isa kodeta li qed nimponu miżuri fuq gvernijiet eletti demokratikament biex imexxu politika li ma ġewx prezentati għall-elettorat qabel u qegħdin anki jevitaw anki il manifesti politiċi. Mem lebda leġittimità demokratika u għal din ir-raġuni aħna ma nistawx nappoġġaw din il-linja. Mem lebda leġittimità u laqas riżultati e, ir-riżultati illi inkisbu b'dawn il-politika tal-austerità kienu katastrofiċi. Jiena ma nifimx kif nistaw niprovaw ninkludu ħaġa bħal di fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Fiscal Compact qed ipoġġi siġil fuq din il-katastrofi li għadni kif deskrivejt. Jiena ġejt eletta f'pajjiż li ħallas prezz oli għall-austerità u f'dawn l-aħħar snin irkuprajna sa ċertu punt minn dawn il-miżuri ta' ġustament imposti mit-trojka Meta aħna dawn il-politika aħna noħduhom lura huma ħafna ħjar mill-politika ta' austerità li ġew qabel, però xejn minn dan ma ġi inkluż u analizzat fil-proposta tal-Kommissjoni li għandna qudimna. Hawnhekk kull manna hawnhekk il-kontenut ta' din il-proposta hija huwa żbaljat Aħna ma nistawx nirsolvu l-problema billi nimminaw is-sovranità demokratika. Is-sitwazzjoni hija esplosiva dan il-pakett u qed jimxi kontra l-idea ta' unjoni bejn imsieħba ugwali. L-Unjoni Ewropea hawnhekk ed taħsel idea mir responsabilità politika. Onorevoli Valli, grazzi fuq għal-grupp tiegħi kolli ngħid li il-Fiscal Compact fin-natura tiegħu stess jirrappreżenta strument li huwa fin nifsu inaċċettabbli għatmexxija tmexxija demokratika f'din il-fażi fl-Unjoni Ewropea ta' żona tal-Ewro li aħna ndaħluh fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea minkejja fatt li f'din il-fażi bħalissa hemm direttiva illi seddajjef xi ftit il-tifsira oriġinali ta' trasferiment tal-ftajim kollu kemmu tal-ftajim eh, intergovernattiv hija xi ħaġa illi mhijiex se twaqqaf il-kriżijiet fl-ħdan l-Unjoni Ewropea u fiż-żona tal-Ewro. Għandna prioritajiet fil-fema tiegħi li huma verament importanti li huma dawk li noħolqu strumenti ta' kumpens u ta' sim tal-riskju f'dan l-Unjoni Ewropea li huma essenzjali sabiex il-żona tal-euro taħdem sew, jekk il-żona se taħdem sew, ma nistawx ikonna strumenti bħal dawn eh, li nsegwuhom mingħajr eh, eh mingħajr ma naħsbu ftit dana mux ngħidu jien biss, għallu oħrajn batem politiċi tal-Europa ta' fuq, mill awstrija mill-Olanda, mill-Finlandja li jimponu dawn il-politiċi biex jagħtu spinta l pajjiż tagħhom u huwa perikolus ħafna illi wieħed jinfluwenza l-gvernijiet eletti demokratikament fuq ċerti deċiżjonijiet u um, perspettiva li jistgħu jkunu indirizzati lejn fih akbar biex niżviluppaw l-ekonomija emmek fejn ikun hemm diffikultajiet soċjali jew diffikultajiet ekonomiċi u nużaw raġunamenti statiċi illi huma marbutin ma' regoli li huma flessibbli xejn kif rajna fil- il-six pack, il-fiscal compact u il-patta stabilita u tkabbir Dana se jkompli eh, dajje fil-konċett ta' demokrazija u anki il-mod kif il-ċittadini tagħna jarawh dan il-proġett għalhekk din id-direttiva l-volja aktar dajfa meta mqabbla mal-proposta oriġinali tal-Istati membri hija xi ħaġa li ma tistax tkun aċċettata u anki il-proposta tar-rapporter illi nbidlu l-bażi legali biex imbagħad ngħaddu fil-Kunsill għal maġġoranza kwalifikata minn flok unanimità. Din hija xi ħaġa illi fil-ferma tagħna se ġija li jiġi aċċettat li eh, xi ħaġa li tista' twassal anki għat-tmiem għall-isfaxxar tal-Unjoni Ewropea għaliex il-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa meta jkun hemm il-kriżi li missi se tiġri skur jistgħu jaraw ruhom illi eh, jkunu jridu joħorġu minn sistema illi qatt ma ħasset il-bżonn qatt ma femet il-bżonn illi jinqasam ir-riskju qabel ma titlob tnaqqis b'mod għamja li ġdana se jpoġġi pis fuq is-soċjetà, fuq il-persuni, fuq il-ġnus li jumbat b b'mod arrabjat u jużaw il-vot tagħhom biex jesprimu ir-rabja tagħhom. li ġifiri mill-lin minn dawn mill-ħolqin ta' strumenti jitolbu li jinsabu soluzzjoni biex insolvu il- il-problemi illi għanna ġifiri fil-fema tijaj huwa responsabli ħafna illi nkomplu mixin f'din id-direzzjoni għalix sen naqalaw ħafna nkwiet bejn il-popli Ewropej u anki ġlied fiħdan l-Unjoni Ewropea stess. Din hija xi ħaġa li se toħloq diviżjoni mhux għaqda dan il-Fiscal Compact. Grazzi. Thank you. Um... Grazzi. Sanaddu għal catch tiegħi. Marcus, then myself. Ja, vielen Dank. Äh, Markus. Iva, jena għatkwit nisma ta' koll il-kelkom xitajdu għalla folja għati mish kustjoni li għati rriti negozja mill-ġdijt fuq il-pact fiskali, il-fiscal compact, imma jek dan il-fiscal compact għandu xibqa' ftejim intergovernattiv bejn stati sovrani jew inkellandu xi kumparti mill-liġi komunitarja. Iva aħna nistgħu nerġgħu nibdew dibattitu mill-bidu. Imma bħalissa pajjiżi li għandhom djun kbar qegħdin jippruvaw joħolqu trasferiment ta' flus u eh, ma nafx kemm jagħmel sens dan din politika soċjali li nieħu l-flus mingħand il-kontribwenti tat-taxxa. untijom li grupp soċjali ieħor forma ta' ħlas ta' imax? Naħseb li għarru kaza li konna livelli, rritu konna bil-fors livelli ta' taxxa ta' toljien sempliciment biex nħalsu għaddejn għanna bżon li ta' modell ekonomiku li permettilna nifinanzjaw l-istati assistenzjali l-welfare states pajizna. Lek, ma naħsibx li għaw pajjiż fl-Europa illi fem din l-ideja illi l-euro hija moneta barranija jew inkella għandha tiġi għandu jiġi trattat bħal bħala munita barranija l-ekonomija nazzjonali m'għandix impatt fuq l-euro għalhekk aħna rridu nifmu sew li l-istati membri jistgħu jagħmlu jew jażlu li jagħmlu li jridu għaliex id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'pajjiż A jista' jkollhom impatt fuq il-bqija iva l daqstant hemm limiti fuq il-libertà għaliex eh, wieħed irid jieħu responsabbiltà ma jridx jaħseb biss għal pajjiż tiegħu, imma jrid jaħseb ukoll dwar l-sħab tiegħu u l-ġirien tiegħu. Ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw kif konna nirraġunaw qabel minn għalina illi nistaw sempliciment nafsu l-buttuni tal-politika ekonomika kif jaqblinna irridu nifmu illi parti mis sovranità issa għaddiet fuq il-munita. Meta wieħed jaħseb dwar l-euro bħala moneta ta' pajjiż terz tista' tkun forsi ħaġa interessanti. Imma jekk inti ma taċċettax din id-direttiva tal kummissjoni mela id-dinja tkun aħjar, ikun hemm iktar ġustizzja, le, qegħdin titqu bikom infuskom għaliex it-trattat intergovernattiv bejn l-istati sovrani kompli eżisti Issa l-kwestjoni hija dana se jibqa' trattat intergovernattiv jew se jsir parti mill-liġi komunitarja xejn aktar xejn inqas minn hekk. Jiena ħerqan li nkompli nsegwi d-dibattitu imma forsi nistgħu niffokaw iktar fuq il-kwestjoni reali. Jekk aħna ma naċċettawx dan, id-dinja mhix se tkun post aħjar, aħna ma jkollna ebda possibilità li ninfluwenzaw dak kollu bħala Parlament Ewropew u dak kollu li niksbu kieku minn dak li qalu ħafna nies li tkellmu hawnhekk illum. Grazzi. Issa emis Lili qed nara li d-diskussjoni qiegħda titqanqal mela jiena wkoll għandi dritt li ngħid tiegħi waqt il-proċess għall catch tiegħi. Naħseb illi din hija diskussjoni verament interessanti u hija ħaġa tajba li qed ikollna diskussjoni bħal din u eh, hija diskussjoni ftit eh, paradossali għaliex fil-fatt id-direttiva mhux sempliċement inkorpora il-Fiscal Compact fil-liġi tal-Unjoni, imma tintroduċi wkoll bidliet li mhumiex indifferenti. Għalhekk jiena nixtieq nidħol ftit aktar fis-sostanza. Imma żewġ punti illi eh, qegħdin uh, qed nargumentaw fuqhom huwa li hija ovvja li aħna ma nistawx ikollna munita komuni jekk ma jkunx hemm regoli komuni li jistgħu jkunu iva flessibbli imma li jkunu regoli irrispettati minn kulħadd. Dan huwa prinċipju illi ħadd ma jista' imerih. Mill-banda l-oħra huwa diffiċli illi wieħed eh, jgħid illi ir-regoli li għandna bħalissa huma perfetti u tajbin għal politika ekonomika soda Din ukoll hija xi ħaġa ma nistax naqbel magħha jien għaliex aħna rajna illi fil-fatt da ma jaħdmux b'mod tajjeb wisq. U ħadmu aħjar meta kien hemm aktar flessibilità għalhekk jidher illi d-dispożizzjonijiet kif huma huma wisq proċikliċi u ma jippermettux ma jippermettunniex illi nindirizzaw il- situazzjonijiet fejn l-ekonomija tiddajjef jew it-kabbir jieqaf għalhekk nagħmlu x'namlu b'din id-direttiva mhux biss bil-compact fiskali jeżisti u se jkompli jeżisti. Imma anki l-Stability Pact għaliex il-Fiscal Compact fih innifsu jitlob biss li l-istati membri eh, jimponu illi napplikaw l-Stability and Growth Pact. Aħna emendajna l-artiklu 3 u għadna li budget bilanċjat huwa kif inhu interpretat mill-Kummissjoni. Dan ifisser li kif inhu bħalissa jekk inti tinkludi l-flessibilità fl-SGP, dan japplika wkoll fil-kuntest tal- Fiscal Compact, Jiġifieri aħna għandna l-SGP u l fiscal Compact Mela, din hija proposta li hija interessanti ma li fil-fema tiegħi mhijiex biżejjed, mhijiex sodisfaċenti u għandha wis problemi fi anfisa. Għalhekk il-problema, eh, il-proposta temmen daw tibdel l-artiklu 3 kollu kemmu għalmenu din hija l-interpretazzjoni tiegħi ta' dan għallix jiena laqas nistan kompli niddiskuti jekk intom jekk xi ħadd jgħidli li mhux minnu dan. Umbat, ja, ta' ħaġa interessanti oħra li fl-artiklu 3.1 a tajt illi din il-proposta miex eh, kontra il-land fuq medda medja ta' żmien 0.01 unbat l-SGP daħal 0.5 għal pajizi li għandhom ħafna dejn imma dan kollox jispiċċan bat imma din id-direttiva tagħmel dan u tbiddel ir-regoli aktar vinkolanti fuq medda ta' żmien medja li jista' jkun soluzzjoni jiena nagħtik iktar flessibilità biex ikollok għanijiet għal medda medja ta' żmien imma la darba inti tkun bat triq tiegħek trid tibqa' fuqha. U dana fih innifsu Eh, jista jagħmel sens. Imma din hija xi ħaġa li jiena nista' niddiskutuha, niddiskutiha magħkom jekk aħna ma rridu nagħtu tifsira l dak li hawn miktub hawnhekk fejn hemm il- il-medium term objective li huwa ekwivalenti għal budget li huwa bilanċjat mela ma jagħmel ebda differenza għaliex inkella jkollok biss iktar riġidità fuq il-konformità fuq il-direzzjoni fuq U dana jista jinterferixi u kol mal proċedura parlamentari u ma jkollokx kumpens għaliex biex jkollok partit jina jifisser li jina natik xaħġa emmek u inti ċedili xaħġa oħra innaħal naħa l-oħra Ġifiri sa' kem l-SGP ma jġiex emendat, mux se jkun hemm trade-off. U għalek, jekk ma jkunx hemm ftuħ parallel ta' l-SGP, ma nistawx naċċettaw, mux għalix aħna nafu li minajra l-SGP u l-Fiscal Compact kif inhuma eh, se jkomplu japplikaw u din mhijiex xi ħaġa tajba. Il-punt ta' Marcus Eh, kien tajjeb li jekk aħna ma naċċettawx din il-proposta ma nkun qegħdin inbidlu xejn jekk ma jkollokx trade-off se jkollna iktar riġidità mingħajr din il-possibilità li niksbu xi ħaġa fuq dak li nċedu. Dan it-test huwa aħjar minn dak li hemm fil-Fiscal Compact fl-artiklu 3 ġviri trade-off hija trade-off u jiena naħseb li jekk aħna ma nemmendawx u riformawx l-SGP din hija opportunità mitlufa u ma nistgħux naċċettaw l-affarijiet kif inhuma. Jiena naf li permezz ta' bidla tal-bażi legali nistgħu niskiċċaw mir-regola tal-unanimità fil-Kunsill ma din hija naċċettabbli għax irid niftakru li dan l-artiklu din id-direttiva sostitwit l-artiklu 3 tal-Kompatt Fiskali illi sar bħala proċedura intergovernattiva għaliex għaliex Cameron oġġezzjona għall-emenda li proponejna għal protokoll u l-proposta oriġinali fuq il-mejda li saru mbagħad il-trattat intergovernattiv kien fuq il-paragrafu 2 mhux il-paragrafu 3 biex inbidlu dan fil-paragrafu 3 jkun bidla kbira ħafna li jmur kontra dak li kien oriġinarjament il-Fiscal Compact. Dawn huma raġunijiet storiċi għalfejn aħna ma nistaw qatt naċċettaw li tinbidel il-bażi legali għaliex dana se jbiddel l-affarijiet kif kienu mill-bidunet, ġifiri din biex biss emenda proċedurali l-integrazzjoni tal-protokoll, din hija sostituzzjoni tal-Fiscal Compact li mill-bidunet kien meqjus bħala żieda addizzjonali Eh, u sinifikanti fil-protokoll. Fil-protokoll hemm biss 3% u 60% jiġifieri aħna qegħdin inżidu punt ieħor bħalli kieku fil-protokoll, emenda ta' sostanza u jiena minn perspettiva legali ma nistax naċċetta illi dan jiddaħħal fil-artiklu fil-paragrafu 3 flok fil-paragrafu 2. Ħaġa tajba li kena din id-diskussjoni u naħseb illi mhux biss għandna nitkellmu u nmeru l-xurxin, għandna nisimgħu lil xurxin. Għalhekk jidher ċar li dan il-fajl musajmur imkien għalissa aħna dana nafuħ jew nużawh bħala bażi għal diskussjoni tagħna imma dan din il-kwistjoni tant sensittiva nistgħu nibqgħu nargumentaw fuqha għadu ma wasalx iż-żmien u biex ngħid xi ħaġa li Marko Valli il-mod kif inti il-gvern tiegħek u l-maġġoranza tagħkom qegħdin tindirizza l-problema tar-regoli fiskali qed jagħmel ħafna ħsara għal kull sforz li qed nagħmlu biex intejbu regoli għaliex hekk wieħed jesprimi dubju fuq regoli li huma tant loġiċi u għal aħjar mod ta' kif wieħed webbes ras il dawk li l-iktar eh, jopponu. Għallek jek joġbok, ejjew ħalli ikonna diskussjoni fuq ir-regoli b'mod aktar intelligenti tal mod li kulħadd jismar il-xulxin għaliex dejjem ikun hemm nitfa verità anke fil-pożizzjoni ta' dawk li huma kontra l-pożizzjoni tagħna. Jekk wieħed ma jsegwix dan il-prinċipju bażiku ta' tfassil tal-politika fl-Ewropa maħna se naslu imkien. Dan huwa messaġġ mill- l-avversarju tagħna uh, eh, minn l-ħbib tagħna tal-Lega Nord u tal-Movimento 5 Stelle. Surman. Grazzi. Iva, daw kienu kummenti verament imqanqlin. Iva, din kienet diskussjoni utli Rridu naraw id-differenzi. Dan aħna ma rridniex ebda mod nesprimu dubju fuq il-Fiscal Pact, imma jekk wieħed ħares lejn ċerti pajjiżi bħal pereżempju l-Ġermanja fejn hemm politika ta' tfaddili li hija ħafna. aħna rridu li dan jippermettilna li niġbru l-flus sabiex inkunu nistgħu ninvestuħu dan se jkun taġġid għal kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Issaw minn qed jesprimi dubji dwar dan qed jgħid li l-SGP li tisir aktar flessibbli, ġifieri rridu iwarbuh minn nofs. Imma għalina dana mhuwiex aċċettabbli. X'għandna nagħmlu mela f'pajjiżi fejn l-ekonomija qiegħda taħdem u żmixja sew l-affarijiet ma jaqgħux mis-sema u għal affarijiet li huma strutturati li jaħdmu sew għalhekk inħoloq dal-mekkaniżmu imma jekk aħna neliminaw ikun żball. U naħseb li eh, u veru meta ngħidu għandna bżonn soluzzjonijiet intergovernattivi ħafna minnhom daw ma jaħdmux eh, għaliex minħabba l-unanimità. Mbagħad hemm eh, sitwazzjonijiet fejn dawn l-approċċi huma utli Eh, dak li qed jgħidu fl-Italja huwa żbaljat jgħidu rispettivament minn dak li jiddeċidu fl-Ewropa fi Brussell ma nagħtux kasu. Aħna se noqogħdu nwedu l-affarijiet kif ġiġi, nagħmlu wediet illi fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux inżommuhom. Dawn jistgħu jkunu nies illi qegħdin jippruvaw jidru ħelwin, imma jiena naħseb li dan huwa żball u eh, ħaġa waħda hija ċara illi meta seħibna fl-Unjoni Ewropea fisser li l-Istati membri kollha b'mod volontarju ċedew parti mis-sovranità tagħhom għaliex rridu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk iridu nifmu illi iva l-euro huwa proġett tal-paċi, jekk aħna rridu l-paċi, jekk aħna rridu verament illi jkun hemm is-solidarjetà sakemm il-populisti tal-Lemino Xelluk qed mhux sempliċement qed jippruvaw jieħdu il-proset ma naħsibx li dawn dak li qed jgħidu huwa kredibbli. Jien naħseb li dan huwa dibattitu li jrid jitkompla u ma rridix noqogħdu nesprimu dubji fuq dwak li diġà ksibna. Għandna eżempji tajbin tal-kisbiet tagħna Imma rridu nistaqsu lil nfusna għalfejn irnexxinna nagħmlu ċerti affarijiet, għalfejn irnexxinna nżommu l-budget sot u nagħmlu investiment. Dan huwa din hija it-tri għal azzjoni ekonomika aċċettabbli. Pervanx peress. Grazzi. Iva, nixtieq nerġa' ninterveni f'dan id-dibattitu. Għax, naħseb illi maħniex ma poġġenijiex kif suppost mill perspettiva TSCG e emson niftakru illi din kienet il-kondizjoni biex ikonna l-mwesa lek aħna għanna TSCG e għaxċek le ma kenniex bżon u lek għanna affess legali bi 2-pack u bi 6-pack pala definizjoni u noperaw naħsbu illi illum nistaw niftu sempliċement u niftakar il-wol tal-Parlament illi xtaq illi għalmenu TSCG ma jkunx iktar eh, strument biss intergvernativ ma jkun inkluż fil-qafas komunitarju. Dejjem għadna aħna bħala grupp soċjalista illi għalina din l-inklużjoni, din l-integrazzjoni ma tistax tkun mingħajr valutazzjoni tal-funzjonament tal-TSCG. Issa, ovvjament, jiena repetejt ruħi meta kontet din fl-iskambju mal-deputati nazzjonali li kulħadd għandu jirrispetta r-roadmap roadmap xi tip ta' eh, koproprjetà ta' sidja tal-sida tal- tal-monita, din l bażi tal-monita waħdanija tagħna, imma għandna dritt ċertu moment li ninsaqsu fuq kemm dawn ir reglu ma' rilevanti u smajt dak li qal Thomas Mann fuq il-deficit xejn u insaqsi fuq l-impatt li kien hemm fuq l-ekonomija dinija frankament dan il-kumitat beda bil-pjan, dil-komissjoni bdiet bil-pjan Juncker. finu dal-pjan? Mhux biex uh, natu gost lis sur Juncker, imma ma jfissirx li niprojbixxu li l-ekonomija tant importanti bħal zona euro li kollha rata ta' investiment li jkun adattat għal ħtiġijiet tagħha biex hekk tilqa' l-isfidi tagħha. U għalhekk imbagħad jiena ma tantx inħobb nippunta il-seba lejn il-Ġermanja, ma kull darba li mmuv dan il-pajjiż naraw il-kwistjoni tal-livell ta' investiment pubbliku fuq kull livell, fuq kull qasam, mhux għax pajjiż ta' seplas ma nistgħux insaqsu lan tal-ekonomija għalija mhuwiex biss illi jkollna seplas u nbijaw il-vetturi fil-Ġermanja imma biex niżguraw ukoll ħajja adegwata ċittadini kollha tagħna. U għalhekk jiddispjaċini illi Eh, tkellimt fuq il-Ġermanja għax meta Franċis jew Franċiża titkellem fuq il-Ġermanja isek mhux qed iddoqli imma għandna bżonn naraw li huma il-problemi. Nirrikonoxxi illi pajjiżi mhux dejjem huwa eżempju emblematiku ta' tnaqqis tad-deficit pubbliku jew ta' ġestjoni tal-spiża pubblika. Imma mill-perspettiva ta' solvenza tal-investiment pubbliku naħseb li f'din leġislatura ma nistawx najdu li batt amministrativ l-inklużjoni ta' TSCG fil-liġi komunitarja minnajr ma naraw ir-rilevanza ta' ir-regoli li aħna qegħdin insegwu u hawnhekk proposta tal-Kummissjoni ma tasalx għal din l-ambizzjoni u wis nibża li se jkonna insowu l-perspettiva li il-rapporter qed tipproponi attwalment għax hekk nagħmlu hekk tkun okkażjoni li tilfuha u ma nistawx inkunu tajbin mill-lat legali jekk aħna e, eh, nitrattaw l-affarijiet hekk. Grazzi. Grazzi. Mela, issa l-iskeda kif se najt, ma nafx triċ tridx il-kelma mill-ġdid, le, tajfis. wisq. Mela, skadenza għal-emendi 18 ta' ottubru, konsiderazzjoni tal-emendi 12 ta' novembru, il-vot fil-komitat ikon, edan huwa l-pjan tar-rapporter għal-menu hemm xi ftit ta' xettiċiżmu u mbagħad naraw 27 ta' Novembru tal-2018. Issa immorru għal punt li mis eh, proposta ta' kull sena fuq l-Unjoni Eh, bankarja. Il-rapporter huwa l-Onorevoli Torvalds, Nils Torvalds, xadaw rapporter huwa Thomas Mann. Dispeċini Nils ħadżbal u nadilek minnu fih il-kelma. Grazzi ħafna naseb Thomas Mann kien ikun rapporter tajjeb ħafna, eġifiri mux problema. Mela, nista nibda l ewwel net u mmur lura fl-istorja għax diskussjoni li għatek kem kena fuq il-Fiscal Compact u koll tkelmet fuq l-istoria. Nishtiq nibda fil-snin 60, forsi tiftakru, jew forsi ma tiftakrux, ma tkom sont morru l-ura għal-kodba ta' storja matul is-summit ta' The Hague, Willy Brandt għajem ideja ġdida, il-Ġermaniżi ma ferħux iktar li mbutawhom dejjem fl-istess pożizzjoni meta kellhom ekonomija iktar dinamika mal-Olandiżi u kellhom ta' bil-fors jerġgħu jivalutaw il-monita tagħna kien valutazzjoni svalutazzjoni ġifieri. U morna lura għal din is-sitwazzjoni għal darba darbtejn. U għalhekk Willy Brandt għajem idea, issa idea illi jistabilixxi fond il-Fond Monetarju Ewropew fejn il-Ġermaniżi se jagħtu parti 20% jekk niftakar sew eh, tar-risorsi tal-munita tagħhom imma kondizzjoni waħda illi kulħadd jipprova illi jiżviluppa il-politika fiskali tagħhom fl-istess orjentazzjoni għax mingħajr il-politika fiskali li taqbad it-triq l-istess triq is-sistema ma kienx se topera. It-tieni parti ta' din l-istorja hija li aħna għadna qed nistennew għar-riżultati ta' nis li jifmu li għandna bżonn illi il- il-Fond Monetarju Ewropew hemm bżonn ikollu regoli tiegħu għax jekk le xi ħadd forsi se jivvjaġġa mingħajr ma jħallas u mhux tajbin daw it-tip ta' passiġġieri għall-ekonomija. Dan huwa l-isfond storiku u nittama li fis-snin li ġejjin se nkunu nistgħu naslu għal diskussjoni raġonevoli. Mela, e, l-Unjoni Bankarja xi ħaġa interessanti ħafna meta wieħed jara l-istorja tagħna minn xi ħaġa illi ġiet kritikata minn partijiet imsieħba e, differenti ra tat il-frott tagħhom mill e, perspettiva Finlandiża nistgħu naraw li nhar it-tnejn kien hemm l-iktar bank nordiku Nordea illi marret lura Helsinki minħabba l-Unjoni Bankarja għax l-Unjoni Bankarja tatom qafas legali illi kien iktar stabli minn dak illi kellhom fl-Iżvezja li s-soltu hija stabilità personifikata. Forsi miex sorpriża l-ħadd illi fl-abbozz tar-rapport tiegħi jiena kelli wassalt messaġġ pjuttost pożittiv imma bżonn niftakru, importanti niftakru illi mhuwiex proġett Finlandiż komplut għall-Unjoni Bankarja illi se jisaxħaħ l-istabilità finanzjarju tkabbir u l-perspettiva ta' tkabbir eh, waħdu hemm bżonn illi konna unjoni kompluta, manna bżonn inkomplu niżguraw illi din l-Unjoni Bankarja kollha sensiela regoli koerenti u għandna bżonn Eh, rezoluzzjoni eh, għanna bżon SRB u għalhekk il-rapport segwi struttura bħal ta' qabel fejn għasamna fir-riżoluzzjoni soluzzjoni u deposit insurance. Għal tal-ewwel taqsima nixtieq ngħid li namħasseb fuq l-infurzar tal-regoli ta' kontraħasil tal-flus fil-Unjoni Ewropea. Għanna kas reċenti fil-Finlandja fejn il-Pulizija għamlu rejd f'kumpanija fl-arċipelagu Finlandis u f'daqqa waħda wara din l-iskema ta' ħassil ta' flus sibna passaport ekkim seħ Golden Passport minn Malta. E ġifiri hemm xi problemi interessanti ħafna li għandna bżonn nsewu. Hemm bżonn li ngħidu wkoll illi dejn sovran mhuwiex mingħajr riski. Jekk wieħed isellef mill-Bank Nazzjonali tagħna da mhux veru iktar u hemm bżonn xi kollegi jaġġornaw it-teorija tagħhom fuq kwistjonijiet monetarji. Għanna bżonn ngħidu wkoll il-non-performing loans għadu problema sinifikantiva f'ċerti partijiet tal-Unjoni u lek tajjeb niftakru il-responsabilità primarja hija dik tal-Istati membri u tal-Banek memx xi soluzzjon xi sekk mseħa silver bullet illi se solvi il-problemi kollha u f'din it-teorija ta' silver bullet hemm bżonn nimmorru lura għal long Rider eh, fil-snin 30 program fuq televizjoni fl-Istati Uniti. Issa meta niġu għal Brexit għal supervizur għandhom bżonn preparaw ruħhom għal bidla radikali imma tkun li ma tkun il-preparazzjoni mill-entitajiet pubbliċi mhux se jkun sostitut għal l-atturi privati minnufusom. Issa, għal parti ta' supervizjoni nfakkar il-debattitu inizjali tal-rwol tal-ECB bħala autorità ta' monitoraġġ u supervizjoni u kellna diskussjoni mal-onorevoli kap tal-ECB u marax problemi. Imma naħseb li għandna bżonn inkomplu id-diskussjoni fuq jekk ixt ħaġa tajba illi ikonna li sibi illi jaqdu dawn iż-żewġ dmirijiet. Issa niġi għal-riżoluzzjoni nilqal pjan uh, fuq il ism e li jsir Fond Monetarju Ewropew u jiena mort lura fl-istorja li kellha raġunijiet tajbin biex ħadd din ir-rotta. Imma dan hemm bżonn ikun abbażi ta' kondizzjonitajiet stretti biex nuru li nistgħu nevitaw iktar riski. Nerġa' nikkonferma l-pożizzjoni tal-Komitat illi regoli ta' kapitalizzazzjoni prekawzjonarja għandha bżonn ikunu ċarati u konformità ma' regoli ta' jnun tal-Istat tal unjoni Ewropea għandhom bżonn jiġu iżgurati u importanti wkoll niftakru l-bżonn li jkun hemm kooperazzjoni miqrib bejn l-ECB u l-SRB u jiena nilqa l-pass li għamlu reċentement Issa għall-edis ovvjament jena ma nixtieqx li ninterferixxi wis fil-ħidma tal-kollega li tnegozja fuq il-fajl, imma qed nenfasizza il-bżonn bħala t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja huwa importanti li nsegwu xi prinċipji sodi eh, tal-riski u l-qsim tagħhom u mhux bil-kontra. U nwessaw ir-riskju mbagħad nipprovaw naqsmu għalhekk Nalaq billi najt li r-rapport jewassal messaġġ pjuttost pożittiv fuq l-Unjoni Bankarju li l differenti għandhom bżonn implementawa. Naħseb naqblu l-koll fuq l ħtiċa li kona sistema soda u b'saħħita li turi resiljenza tagħna u tħalli perspettiva ta' tkabbir xad nistenna bil-ħeqqa illi niċċevi l-kontribut mix shadow rapporters u kollegi oħra dan il-komitat minn banda tiegħi jiena nagħmel dak li nista' biex eh, nikonsidra l-kummenti tagħkom u jina perswas illi nkunu nistgħu noħorġu b'test illi l-maġġoranza kbira ta' il komitat ikun jista' jappoġġa. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna rapporter. Qabel ma ngħaddu il-kelma lill-ewwel Shadow Rapporter Thomas Mann ta' bil-fors irrid nara nota illi fir-regola awtomatika hemm waħda illi ximda qed ikonna għal darba li għanna xemx Brussel, it-twiqi e, u ikonna l-portiri il-blinds imma nittama illi minn flok e, dan id-dlam kenna il-dawl. Thomas Mann, grazzi ħafna, President. Naħseb illi id-dlam fil-sala miex f'konformità ma' rapport li għanna mid Nils Torvalds rapport eċċellenti nixtieq nirringrazzjak Nils messaġġi pożittiv minn ħatijak imma ukoll kritika anki kostruttiva illi aħna il-koll nixtiequ li l-ekonomija tkun resistenti, naqblu, għanna bżonn niskuraw il-Unjoni Bankar sa tkun kompluta. U għanna bżon waħdini uh, eh, eh, wahdini il jaħdem sow uh, kompetizzjoni lejali u iktar uh, previżjonijiet għal partiċipanti fuq is-suq issa. Għal ħtiġijiet ta' supervizjoni ma nishtiqux l-ispejs ikunu tant kbar fil-banek fejn naraw il-modelli finanzjari għall smis jistaw ikollhom konsekwenzi negattivi ħafna. Il-proporzjonalità hemm bżonn tiġi rispettata l-Unjoni bankar għandha bżonn ferm iktar tkun ferm iktar stabbli naqblu. Għanna bżonn diskussjoni fuq l-IDIS kif ukoll fuq il-skemi ta' assikurazzjoni. Issa fuq bosta punti na naqbel ma' rapporter għanna bżon li konna eh, unjoni tal-kapitali kompluta, il pluralismu kol tal model bankarju jinsam u għanna bżon istabilta biex niskuraw il-sistemi finanzjarji tagħna ikunu kompetittivi madwar id-dinja għanna bżon regoli ċari ta' ħasil tal-flus eh, għana minna ħafna nek fil-parlament, specialment fil-komitat speċjal, għanna bżon niskuraw ruħna li kunem implementazzjoni pala unjoni bankarja u mux kull darba niposponuwa. Il-stati membri u l autoritajt ta' supervizjoni għandhom id-dmir illi jittrattaw non-performing loans u dan huwa ferm iktar importanti mill-tnejn l-oħra u l-autorità ta' supervizjoni għandha bżonn jittraw l-attenzjoni wkoll għal ċiber Din hija ħaġa essenzjali issa fuq il-Brexit Iva, ovvjament jista' jkun hemm reperkussjonijiet wisajn ħafna għandna bżonn naraw il-Brexit mill-perspettiva tar-rapport bejn l-Unjoni Bankar minn banda waħda u il-banek ta' dawk li mhumiex stati membri. Il-partijiet kollha interessati, speċjalment il-supervizur għandha bżonn preparaw ruħha ma' xenarji differenti u mhix biss jgħidu li għandna pjan A u pjan B u l istat membri ma jamux parti mill-zona euro jemson jiġu eh, ħġin illi eh, jamlu parti tajab ħafna s-sana mill-ġdid il-xemx tiddi fuq il-rapporter tana u għandak li huma ħtiġiet tal-kapital għandna bżonn niżguraw ruħna illi riski jiġu konsidrati kemm jista' jkun. Nils Torvalds naħseb li l-apport tiegħek huwa eċċellenti, forsi nistgħu nżidu xi rakkomandazzjonijiet biex insaħħuh mhux biex indajfuh. Naħseb bażi eċċellenti diskussjonijiet tagħna. Grazzi President. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa Jonas Fernandez għal grupp tal-SND, grazzi ħafna President u wara nofsinhar tajb il kulħadd u tajb ħafna li għandna ix-xemx mill-ġdid fis-sala l-ewwel nixtieq nirringrazzja għal xogħol tal-rapporter Nils Torvalds għax id-dokument li qed ndiskutu illum huwa dokument proporzjonali bilanċat li jorjenta sew id-diskussjoni li dan il-komitat se jkollu fix-xhur li ġejjin, ovvjament anki jekk ma naqblux mal-puntijiet kollha fir-rapport. Imma naħseb huwa utli biex ikun jista' jistruttura il-diskussjonijiet tagħna eh, fid-dawl ta' debattitu li nistgħu debattitu tajb li se jkollna fix-xhur li ġejjin. Mela l-għana ħari ta' dokument meta nitkellmu fuq l-Unjoni Bankarja u wasal wasal diskussjoni f'waqta ħafna għax din l-Unjoni Bankarja mhijiex kompluta u kif nafu s-so attwalment għandna regolament Ewropew fuq l-Unjoni Bankarja imma għanna supervizur Ewropew ukoll u għanna entità li hija għandha responsabilità illi tipprova eh, tejn il-banek u font illi huwa għandu bħala għan illi jipprova eh, jgħin u għaldaqstant fil-futur jekk se jkollna problema b'xjentità bankarja partikolari hemm bżonn il-ewwel responsabilità ovvjament ta' min iġestixxi l-kriżi tkun waħda responsabilità Ewropea ta' reglamentazzjoni, supervizjoni, kontroll dawn l-attivitajiet kollha dawn azzjonijiet kollha illi joħorġu l-awtoritajiet Ewropej. U għalhekk f'dan il-kuntest dan il-każ meta jkun hemm kriżi bankarja u bil-modell attwali li għanna u fil-moment attwali u kunu l-istati membri illi se jkollhom bżonn jerfgħu responsabilità fl-aħħar mill-aħħar ta' li ispiża biex eh, ikun hemm il-garanzija tad-depositu U għalhekk din hija sitwazzjoni li ma nistawx mhijiex sostenibbli għax hemm diżekwilibrju kbir ħafna, iċifieri għandna l-awtorità ta' supervizjoni mhux huma illi jerfgħu responsabilità finanzjarja tal-iżbalji tal-banek tagħhom u għalhekk fil-kriżi 2007 8 e, kien hemm pajjiżi illi regolavaw, kontrollaw, kienu għamlu għamlu supervizjoni tal-banek huwa huma responsabilità tal-kriżi bankarja għax ir-responsabilità u l-awtorità tal-kontroll fuq livell nazzjonali attwalment u diġà eh, rajna bżoċ istonijiet se jkun diffiċli ħafna nispjegaw li ċittadini tagħna li ċittadini ta' pajjiż eh, għandhom il-kopertura ta' depositi tagħhom imħabba l-kontroll, revizjoni u supervizjoni imma eh, mhumiex forsi bżejt minnaħa tal-Awtorità Ewropea u dan ir-rapport jippreżenta adekwatament is-sitwazzjoni ta' disekwilibrju li għandna fil-Unjoni Bankarja u l-ekwa importanti fil-fema tija il niffokaw eh, f'dan id-dokument fuq il-bżonn illi nimxu l-qoddim fil-din Unjoni Bankarja u tsir waħda kompluta biex ikonna sistema komuni eh, ta' eh, Deposit Insurance Guarantee Scheme biex hekk nipermettu li nkunu nistgħu nilqaw kriżijiet bħal dawn u għalhekk fil-ġimatu xur li ġeji se nkomplu niddiskutu dan il-rapport se nappreżentaw il-emendi tagħna imma għanna bżon naslu biex ikonna unjoni bankarja kompluta u se niddiskutu fuq dan il-rapport u nixtieq nirringrazzja mill-ġdid lil Nils eh, Torvalds u ma' shadows u kols jina se nkun ferħan ħafna li nkompli diskussjoni ma'kom. Grazzi ħafna. Um, I don't see Mr. Zile for the ECR, Mr. Loons on his. Grazzi. Se niprofa nitkellem fil-qosor. ir rapporterijiet l skuża ma jistax ikun hawn ħabba l-elezzjonijiet nazzjonali fil-Latvija tal-ġimgħa li għaddiet. Allura talab skuża tal-li mhuwiex hawn. Jirringrazzja r-rapporter għal dan ir-rapport bilanċat ħafna dana jilqa dan ir-rapport fuq l-Unjoni Bankarja b'mod partikolari u dan ir-rapport jirrifletta fuq l-avvenimenti ta' senat li għaddew specialment fuq il-skandali ta' tħasil tal-flus u jitlob li jkun hemm iktar supervizjoni fuq dan. Però fuq dil stess anki kwistjoni Roberts jemmen illi għandu jkun iktar ċar illi il-prevenzjoni u supervizjoniet għandhom ikunu fil-futur jimxu id fejtu barra minnek muwix kontent illi għanna nżommu eh, diversita tal-modelli bankari illi jaħdmu anki bil-flus ta' nies li mumiex residenti għaxu għatija għal ħasil tal-flus. Il-rapport huwa konċis ħafna u preċis u iħares l qoddim ma' diskussjonijiet ma' shadows. Philip Lamberts. Or banking union, actually you are the shadow. But so Inti shadow. Eh, eh, forsi il-boss ma jafx fuq da. Flekon huwa l-boss tiegħi. Miguel Diegas. Bon, in, in Portuguese, as you. Bil-Portugiż bħassoltu. Uwa piuttost evidenti illi aħna rridu nesprimu tħassib tagħna, aħna mħasbin ħafna fuq is-sitwazzjoni attwali. Aħna rajna illi il-prinċipi bażiċi li suppost huma pedament tal-Unjoni Bankarja edin jisħu fuq il-fat eh, tal- tal-effettività dubjuża tagħhom kbira wis biex issalva l-istituzzjonijiet u minn mindu ġiet kreata kien hemm fenomenu ta' konċentra, konċentrazzjoni li tħassibna, tinkwetana ħafna, hemm garanzija e, e, e, li hija ħabba l-iskala ta' dawn l-istrutturi u il-kwestjoni ta' u wkoll mm, tisħaq fuq kemm hija komplessa situazzjoni fil kas speċifiku tal-Portugal. Oh, u għacħar illi dan se jfisser illi e, e, u man voluti il-flus pubbliċi. E, Il-Banka di Spirito Santo l-Gvern Portugis e kollu jħallas miljoni ta' euro bħala forma ta' garanzija. U il-font ta' rizoluzzjoni mandux bizzejt kredibilità. Allora, E, e, il-kwistjoni mar solvejnijiex b'dan. Aħna nirċevu informazzjonijiet illi l-istokiet tal-kapitali tal-banek huma aktar b'saħħithom minn qabel, però din il-żida fil-kapital huwa dovut għal Basel tlieta u il-modell ta' evalwazzjoni illi tal-assi tal-banek stess, kien ħarsu lejn il-rapporti ta' leverage, aħna il-bot mill-situazzjoni li t-permetti sikurezza fis sistema bankarja. U allura situazzjoni fi ħafna lati ta' tħassib. U għalek jina nkwitat li meta jerġa' meta jerġa' jkonna kriżi oħra, allura se jkunem tħassib gravi fuq se tkun risposta u għal darboħra nkunu nistaw nerġaw naraw situazzjoni terribli u impatt negativ fuq il-ħajiet. Valli, nirringrazzja il-rapporter għal proposta tijaw illi nħoss li f'ħafna punti eh, għanda tinbidel għax il-pożizzjoni tagħna politika hija differenti u aħna se nagħmlu mm, emendi. L-Unjoni Bankarja maqsuma fit tliet partijiet. Fil-parti ta' supervizjoni aħna naraw elementi negativi għaliex ikkonċentrajna wis hawnhekk l-attenzjoni tagħna fuq il-krediti. U hemm parti mill-kreditu illi hija taħt pressjoni u hemm ftit enfasi fuq il-parti finanzjarja. Uh, allora l-assi ta' tielet u tielet livell ta' assi sistemiċi franċiżi li huma għal riskju unħoss illi edin nirriskjaw għawnek illi ma narawx verament fejn hemm problemi seri u edin noħolqu problemi fejn memx għalfejn noħolqu problemi oħra. Il-proposto tar-rapporter li jiġu inklużi id-dejn sovran u li niverifikaw jekk hemm u xil-każ li namlu riskju ta' evalwazzjoni għal bara għal banek eh, u ma jaħsibx għal dak li jista' jkun l-impatt ta' sistemi bankari u anki il-possibbli impatt ekonomiku u soċjali. U inħossi li dina hija triq illi mux ta' minn noħduha eh, politikament u ridu naħsbuħa eh, b'kautela. Jina naħseb illi fil-proposti eh, irridu nkunu razzjonali. Fu l-NPL minnaħa tal-Bank Ċentrali u irridu naffaċċaw il-problema kif nistaw namlu ġestjoni ta' dawn l-NPLs Eh, rajna sforz kbir mis-settur bankarju. Il-problema hija li ma rridux nistressaw eh, il-suq għax ek namlu dawn il-mekanizmi automatiċi eh, ta' malajr wis inkunu edin noħolqu krizijiet tal-banek iktar profondi illi fil fatti ħalsu għom bat ċittadini u mux dejjem il-sistema hija automatika, però jista' jkun hemm problemi soċjali u qabel ma nipproponu ħaġa bħal di eh, nipproponi li jkun hemm responsabilità politika u sensibilità għal minnaħa ta' min jagħmilhom dawn il-proposti anke minnaħa tal-Bank Ċentrali. E, Mhumiex huma li jagħmluhom ir-regoli ma' aħna u l-Kunsill. però nixtieq illi E, e, e, il konsillu u l-Parlament u għadak li jrid jiddeċidu jaqbel fuq dan regolament. Il-punti jridu namlu revizjoni radikali taħħom xerti punti nkunu nistaw nitkellmu fuqhom u ngħid li kollega u l-Unjoni Bankarja għandna inni kompletawa b'isim ta' riski, allora anki il-proġett fuq il-EFIS għandu jiġi edis, għandu jiġi eh, eh, eh, għandu jerġa jiġi diskus għaxek kaħna mbaxxu il-level minimu ma, ma nsibux soluzjoni taħħadi. U l-uħar punt, il-naħseb li ħafna kollegi jaqblu u il-kwestjoni tal-BSR, separazzjoni bankarja. E, il-punt importanti tal-Unjoni tal-Banek illi tkellimna fuq fil-bidu tal-mandat un bat u għafna ma pajnix nitkellmu illi ħaġa kwistjoni importanti għall-Unjoni Bankarja. Sur Lange, inti kellek ħafna flessibilità. Jena nishtiq nuża il-bonus għalija mux għassurvalli mannix irnef e mela nerġaw nisemmu nanti rapporter. Grazzi. Jena naħseb illi xieħut mill-punti fejn shadows ma jaqblux u ma dawk illi jina nafhom. U ħafna minnhom imorru lura għal budget mhux bilanċatu, produttività baxxa jekk aħna nkunu nistgħu nirsolvu dawn il-kwistjonijiet għal nkunu nistgħu anke nirsolvu s-sistema. Din hija waħda mir-risposti tiegħi. Tieni kwistjoni hija bir-rispett kollu lejn il-kollega Valli eh, jiena naħseb il-Bank Sovran fl-Italja hija każ speċjali u nippruvaw nsibu soluzzjoni fl-imkien, però m'inhiex ottimista Eh, wis fuq il possibilitajt illi nsibu soluzzjoni. Illi aħna sen irnexxinna nsibu soluzzjoni eh, eh, maġika. Però nistaw naraw jekk hemm xi ħaġa li għandha tiġi korretta l-NPF, l-NPL Eh, eh, inkludejtum fil-rapport u meta ikonna talbit kbar ħafna eh, u meta niġu għal biex nerġaw nikdbu ir-regoli kompletament forsi se jkun hemm. Dan huwa dinja regola li ma nsibux maġġoranza fil-grupp. Jiena nirringrazzja li Shadows kollha naturalment li Filip imma e, Filip se jirġa' jkellimni fuq dawn il-kwistjonijiet e, fuq il-rapport. L-emendi għall-24 ta' Ottubru, konsiderazzjoni tal-emendi 19 novembru, vot fl-ekon 26 ta' novembru, e, plenarja fi għannar, il-punt li miss. L-applikazzjoni tal-artikolu 108 il-konsiderazzjoni għalla poċ Sander Lunz u rapporter. Nista' nintroduċi il fajl forsi għaw xie kollegi li xtiq u jivvutaw. Ma nafxie kux possibli nbidlu l agenda unek. Għanna l-votu mbagħad mal komitat tal-Baġit u f'kull każ irridu nistennew lilu. Naseb illi nistaw nieħdu l ponti tiegħek malajr. Aħna għanna rapport wieħed nivutaw mhux tnejn, allura se naġlu iktar. Aħna nafu illi il-politika ta' kompetizzjoni hija import ħaġa importanti hija kwestjoni li tkellmu fuq ħafna fil-ekon illi aħna nappoġġaw il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea biex inneħħu id-distorsjoni ta' kompetizzjoni. Mhux dejjem dan huwa ċar x'inhuma dawn id-distorsjonijiet tfixkil tal-kompetizzjoni, x'inhuma regoli kif jiġu applikati mill-Istati membri, eċetera. U allora għal din ir-raġuni aħna għanna wieħed mill-mekanizmi li ġew eh, introdotti state aid mechanism li ġiet introdotta fl-2012 biex nifukaw fuq l-inforzar u ninforzaw u nikkonċentraw fuq dawk il-problemi li għandhom l-ikbar impatt fuq is-suq u responsabilità l-implementazzjoni tal-miżuri tal-għajnuna tal-istati u dan jikontribwixi anke għal kontroll minnaħat tal-istati. L-lum qed naraw illi l-autoritajiet nazzjonali u reġjonali japprezzaw il-fatt illi il-finanzi tal-Unjoni Ewropea mhux qed jiġu esklużi awtomatikament mir-regoli tal-għajnuna statali u ma jikkwalifikawx awtomatikament bħala għajnuna statali din il-konfużjoni tiġi e, mill fat li jiġi mill-artikolu 107 jekk l-autorità tista' teżerċita l-kontroll. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' kif nistgħu aħna naraw din il-konfużjoni kif nistgħu aħna naraw dawn il-programmi kif jaqblu mal-regoli u l-Kommissjoni qiegħda proponi e, tbiddel dawn il-regoli u wara li adottaw din il-proposta wara il komissjoni tista' tipproponi il-diskussjoni li wessaw il- e biex inkludu kategoriji ta' proġetti li huma parzjalment finanzjati. Għal-daqstan dan huwa fajl pjuttost tekniku, jiena napoġġa l-approċ illi qed jittieħed mill-Kummissjoni Ewropea U anke għal din ir-raġuni jiena nipproponi għax dan huwa il-prekursur ta' diskussjonijiet li sejġu wara u biex nipproponu proċedura semplifikata. Jek hemm pro kollegi li jipreferixxu l-proċedura aktar twila jiena lest però meta wieħed is il-xogħol li għandha uh, uh, flekon f'dawn il-ġranet forsi dan huwa fajl li nistgħu nissemplifikaw b'dan il-mod. Grazzi. Inti qed proponi proċedura sempliċi, nisimgħu il-pożizzjoni tal-gruppi. nisema menat Markus, IPP. E Ejjena ħanitkellem sem Peti Kajnen. Tatni speech twil, se nitkellem fil osors Napoġġa jien l-approċ minnaħa tal-apporter fuq il-kontenutu anki fuq il-proċedura semplifikata naqbel. Grazie. naprezza li titkellmu fil-qosor SD. Pervanx. Nom ta' soċjalisti u nom tal-kollega tana Morgano illi kellu jitlaq u ma tanix eh, nota x'naqra lek mhux se naqra imma s-sostanza tal-messaġġ huwa dan il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija proposta tajba, proposta tal-rapporteur illi tgħaddi għal proċedura semplifikata fir-rigward tar-rabta bejn il-programmi Ewropej tal-futur u s-sistema ta' għajnuna tal-istat hija proposta tajba u aħna nappoġġawha. Excellent. Eccellenti. Issa grupp Alde. Grazie, President. Jena ħana ma l-istess bħal Ferber. Fil-qosor ħafna aħna napporzaw il-xol tal-rapporter Lunes. Aħna napoġaw il-fatti li l fajn nistan għadduħ proċedura semplifikata. Il-ħodor? Manix kommenti minn ħodor, il-gwe, aħna u koll nappoġaw il-proċedura uh, semplifikata. Grazzi. Tajjeb, mela nikonkludu illi il-rapporter se se prezenta rapport biex japprova il-proposta il u bekk nistaw naddu direttament għal plenarja skont ir-regola 50.1. L-aħħar punt issa, ċoħe il-risorsi propri. Le, issa votazzjoni. Aħna ġa diskutejna fuq dan il-punt. Mela nitlobkom. <laughs> Eh, id dawl qed mhux qed jippermetti li narakom u hemm narakom biex taraw kif qed tivutaw Mela niprova nitlob li biex jalqu il- il il- sa' kem ta' tati xemx. Ek joġobkom tistaw tbaxxu il-portiera. Il-votazzjoni miftuħa Okay, we can close. Tajjeb mela nistaw nalqu il-test u nistaw naddu mela ħan votaw l-abbozz tal-opinjoni fuq Ramon Haronja Tondo fuq ir-rizorsi propji l-emenda 67 dak favur. Signora Vinich. Nixtieq ngħid xi ħaġa Eh, jittispjaċini li aħna ħdimna kif ħdimna fuq dal-fajl id-diskussjoni fuq il-kompromessi saret il-biraħ fil-axija, il-biraħ bil-lejl, reġaw kidbu mill-bidu żewġ kompromessi mill-bidu sal-axar, emendi zar nifimom imma l-emendi il-kompromessi e u ġe u ġodda dan mis ġew diskussi fil-laqa tal-shadows u mhux bejn ftit nies imma li huwa importanti li komunikazzjoni tibqa' miftuħa iva l-mod kif eh, ħdimna fuq dan il-fajl u l-lum provajna nikkontattjaw il-rapporter fuq il-telefonu marna xinniex. Il-rapporter rrit jgħid xi ħaġa wkoll. Iva jiena diġà spjegajt lill grupp ta' l-alde illi kena laqa tal-Shadow Rapporteurs ġimma ilu imma sfortunatament it-tweġiba ta' ċerti gruppi politiċi għal proposti ta' kompromess eh, waslu li il-biraħ waqt nofsinara li ma kienx possibli illi kolli raqa oħra ma' shadows wara li rċevejt il-tweġibiet minn ċerti gruppi Eh, politiċi li huma wkoll kellhom laqat interni biex iddeċiedu l-pożizzjoni tagħhom fuq il-kompromessi illi jiena battilhom. Jiena nitlob lill kollega tal-grupp Alde illi tifimna illi ma kienx hemm mod ieħor, ma stajniex nagħmlu mod ieħor. Jiddispjaċini imma l-biċċa l-kbira wkoll tal-proposti għall-emendi li resqeti aħna inkorporajnihom fit-test finali. Thank you. Let's now move Grazzi ħafna, issa naddu għal vot l-emenda 67 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 68 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 69 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 70 favur kontra neċekjaw fuq 70 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ, 71 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 72 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 73 u 74 favur kontra stensjonijiet maddeċ, kompromessa favur kontra stensjonijiet għadda, emenda 16 favur 16 favur kontra Neċċekjaw fuq 16 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ, l-emenda 17 favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 83 parti korrespondenti 2 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 83 erba favur kontra astensjonijiet maddeċ, 76, 77, 78 favur kontra stensjonijiet. Għandek raġu, mela, 76, 77 favur kontra stensjonijiet taddi 78 favur 78 ta' għamela 80 81, 82 favur kontra stensjonijiet għaddit, 84 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 85 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 19 u 88 ġew irtirati, issa natu għal 87 u 89 għan blok favur kontra astensjonijiet maddewx, naddu għal design, 92 flimkien favur kontra astensjonijiet maddewx, kompromess AA favur kontra astensjonijiet għaddiet, 94 favur kontra niċċekjaw fuq 94 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ, u design, favur kontra astensjonijiet maddeċ, kompromess B favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 8 u design favur kontra astensjonijiet maddeċ, Kompromess ċe, favur. Kompromess ċe, favur. Kontra astensjonijiet għadda. Kompromess de, favur. Kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 27, favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 4, favur. Kontra astensjonijiet għaddit kompromess le emenda 28 favur kontra stensjonijiet għaddit kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda seba' favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 30 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 31 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 32 favur kontra niċċekjaw fuq 32 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. deċ 20 kontra 29 vot wieħed maddeċ. 23 niċċekjaw fuq 33 kjoġobkom. Votazzjoni maluqa. 20 kontra 20 favur, mela taqa' 34 favur kontra stensjonijiet għaddit, kompromess F favur kontra stensjonijiet għadda, emenda 36 favur għalde 36 kontra astensjonijiet għaddit, kompromess ġe għadda, emenda 42 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 43 favur kontra stensjonijiet maddeċ, kompromess H favur kontra stensjonijiet għadda, emenda 48 favur kontra stensjonijiet maddiċ, 49 favur kontra. Niċċekjaw fuq 49 votazzjoni miftuħa. Disa votazzjoni maluqa. U kol, 21 favur, 21 kontra, u għalek ma jaddix emenda 50 favur kontra 49 għadna kif votajna fuqa. Issa 50 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 51 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 52 favur kontra Niċċekjaw fuq 52 il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, maddeċ, 53 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 54 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 55 favur kontra stensjonijiet maddeċ, kompromess I, favur kontra stensjonijiet għadda, emenda 61 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 63 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 62 favur kontra astensjonijiet maddeċ, kompromess le, le 64, 64 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 11 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 12 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 13 favur kontra astensjonijiet maddeċ, vot fuq il-proposta tal-Kommissjoni kif emendata votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 32 favur, 9 kontra, 3 astensjonijiet, għadda u nifirħu l-rapporter. Tajjeb. Issa jekk il-kollegi tagħna tal-budget nagħti merba lil Jean Artwi, ma nafx hekk bżonn ta' sospensjoni u naddu